ta' 22, 23 ta' marzu, 27 u 28 ta' april, hemm xi kummenti fuq dawn il-minuti kollha? Nista' nieħu nista' naċċetta l-kummenti fuq dawn il-laqat kollha. Memħat, mela għandi nixtieq nħabbar ħaġa waħda biex nfakkar li fil-14 ta' Ġunju fi Strasburgu se jkun laqa straordinarja mis-seba' sa' 8 u nofs u dana se jkun biex nivutaw fuq il-rapport CRD3. U anki biex nfakkarkom illi għanna laqat ukoll fil-21 ta' ġunju. Mitlieta ta' għarrof sinar, 22 ta' ġunju fil-ħodu flasġija, U dawn huma kolma ma għandix ngħid għalissa. Mela nistgħu naddu direttament għall-aġenda tal-lum għandna l-punt numru erba' għanna sur e rapporta sur Hans Peter Martin fuq l-interkonnessjoni tar reġistri kommerċali. Illi e se jkun interessanti nittamaw u nitolbu l-rapporteri e, tina l-prezentazzjoni tijaj. Grazie, Signora President. xol kien ħafna iktar interessanti minn dak li inti taħseb. Mela, fil-qosor ħafna bil-kontribuzzjoniet li kelli diġa kena diskussjoni fuq dan is-suġġett biex dawn il-reġistri ikonu iktar effiċenti għal amministrazzjonijiet u għall-intraprizi u anke għal ċittadini biex inkunu nistgħu nigarantixxu ċirkolazzjoni ta' dawn l-istrumenti u nigarantixxu anke l-informazzjoni u l-aċċess għall-informazzjoni għal pubbliku. Kien hemm xi kollegi li preżentaw emendi u nixtieq ringrazzjahom u hemm xi affarijiet li ħarġu waqt il-diskussjoni. Propostra tal-Sur Bullman u tal-Konservativi ukoll. Nixtieq najt xini għal-pozizjoni tagħna fuq l-emendi. Fuq l-emenda erba tal-kollega Peter Simon illi proponi illi ninsistu li l-informazzjonijiet jiġu aġġornati fin-networks li jkunu affidabbli ikun xikun l-istat membru li ġej minnu. Eh, eh, għanna problema, fil-fat ma nafx kif nistaw namlu għadi. Aħna għanna bżon ta' reġistru ta' intraprizi għall-Europa kolla kemmi, għaccessibli mill-Europa kolla, però eh, l-idea ta' protezzjoni ta' dan il-test se twasal biex namlu proċedura zejda u ma tkunx biss bazata fuq l-attività ta' reġistri nazjonali, il-burokrazija mbagħad se nżiduha. Eh, u f'opinjoni tiegħek se jkollna bżonn ta' bażi legali ġdida hawnhekk. <coughs> Barra minn dik li qed tiġi proposta mill-Kommissjoni. Naturalment id-dati id-dejta aċċessibbli għandha tkun iktar aġġornata possibbli Però naħseb li dan din l-emenda ma nistawx eh, mhix fattibbli għal daqstant nitlob li ma naċċettawiex u għax se twassal għal spejjeż żejda wkoll. It-tieni problema <clears throat> b'talba ta' votazzjoni fuq partijiet separati fuq l-emenda numru 5 <clears throat> għandi l-impressjoni li hawnhekk fil-kumitat għandna maġġoranza ċara kif qal sur Bullman u kif eh, jina fimt ukoll eh, fuq il fat li fil-parlamentana il-maġġoranza hija a favur ta' soluzzjoni Ewropea għal reġistru tal-intraprizi illi tkun obbligatorja illi tkun faċli eh, li wieħed jużaw u li ċittadini kun jistaw jifmuha mill-lider konservativi ma nixtiqux li kunem dan l-obbligu fit-test għal dastant jitolbu votazzjoni f'partijiet separati jiena qed nirakomanda li dan ir reġistru għandu jkun obbligatorju inkella ma, ma, ma, ma naslu mkien, inkella kull stat membru jista' jiddeċidi xi daħal u x'ma jdaħalx dan ir reġistru Jien naħseb illi e, il-fatt li dan ir reġistru jkun obbligatorju e, nistgħu nikkonfermaw. Nistgħu nikkonfermaw. Hemm bżonn insistu fuq dan l-aspett kif ukoll anki l-aspett tal-eligibilità u tal-fatt li kulħadd jista' jifmu. U għal dastant jiena eh, tkellim ta' favur ta' dan ta' din l-emenda ta' Sur Simon. U minnaħal oħra grazzi għajnuna kollha li rċevejt minn il-kollaboraturi minnant il-segretarjat <coughs> u jekk jiena minix sejjer żball il-votazzjoni ħatkun għadha fil-ħodu. Grazzi. E Xadaw rapportez xtiq jitkelmu? Tessur Simon għal-grupp SD. Grazzi, Grazie anke l-Sur Martin għal bażi eccellenti li aħna stajna nibnu fuqa. Imma iktar ħaġa importanti li eh, eh, kellna f'dan it-test kienet il-fatt li hemm eh, karattru vinkolanti li ti tigarantixxi li stati membri kollha se jieħdu sem f'din l-inizjattiva u l-istati membri għatu l-data tagħhom u jagħmluh b'mod komprensiv. Għax inkella se jkollna stampa mhux ta' vera fuq sitwazzjoni fl-Europa. U fil-kas eh, ta' dubju mux qed stampa ċara, stampa realistika ta', ta realtà. Għanna bżon ta' korpi li tina stampa eh, ġenerali u li tiggarantixxi li d-dejta tiġi trasmessa. Għax kella jek ikonna reġistru ta' intraprizi fuq livell Ewropew ta' dan it-tip mhux se tkun kredibbli u ħadkun eh, ħaġa eh, eh, mux reali. Nishtiqo ni garantixu sikurezza fl-attività tal-intraprizi b'dan il-reġistru, dan ma nistawx aħna niksbuħ jekk ma jkunx obbligatorju illi wieħed jagħti dawn l-informazzjonijiet li għandhom ikunu attwali u anki affidabli. Nkella ma nkunux nafu jekk aħna nistgħux nafdaw fihom dawn eh, l-informazzjonijiet. Hija kwestjoni ta' prinċipju rridu noħolqu strument illi bih jista' jkollna eh, stampa ċara u tajba għall-intrapriżi kollha anki fil-futur jew inkella ma rriduħx eh, nistaqsi. Għax dan huwa Ma għax hekk odda illi ma jgarantixix illi l-informazzjoni hija tajba. Eh, eh, allora ma jkun servi għal xej strument bħal dan. Grazzi sur Karins fil isem il-PP. Grazzi, grazzi. President, grazzi għax xogħol, għal rapporto, a għax xogħol li sar naħseb il-diskussjoni. E, wara kollox hija kif għal sur Simon, kwestjoni ta' prinċipju, eja hawnhekk għandna kwestjoni ta' prinċipju u proġett ta' spejes, Minn naħta li pipi, aħna naqblu illi fuq prinċipju reġistru illi jaħdem Eh, jkun ħaġa tajba għan negozi. Naf li fuq l-istati membri hemm livelli differenti. F'pajjiżi fil-Latvija e, eh, li aħna ġodda f'dan il-kamp bdiet eh, mill-bidunet mil 20 senilu aħna għanna sistema online modern ħafna u jista' jikseb ħafna informazzjoni fuq il- l-intraprizi u fuq il-persuni li jishtiqu eh, jitħlu fil-negozju. Pero kull stat membru għandu sistemi differenti. Eh, l onetax għandhom eh, database iktar kbira u għandhom tradizjonijiet anki iktar twal, iktar twal fi żmien. Ek aħna naħsbu illi jekk dina ħaskun ħaġa obligatorja. min se jħallasa u min se jgarantixi. Illi naqbru fuq il-prinċipju tal-proposta aħna ma naqblux però fuq il-fatt li dan għandu jkun obbligatorju. Aħna nixtiequ nifmu da xejn aħjar e, kif se jkunu fuq kif e, xtib ta' pis amministra, xtib ta' pis ta' spejjeż jista' jkun hemm fuq l-istati membri. U naħseb li laqas il-kunsil mu se jaqbel. Aħna ma nemnux e, fil-aspett vinkolanti. Grazzi, su straċek għal grupp IZR. E <clears throat> Grazzi, Signora President. Jien mandiċ ħafna xin zid għal dak li għal Sur Hans Peter Martin aħna fejn ma naqblux f'din il-kwistjoni hija kif se ngħid. Aħna nħossu illi l-interkonnessjoni ta' reġistri kommerċali għandha tiggarantixxi illi s-sistema tkun kredibbli, effiċenti fil-futur, illi hija bbażata illi tinvolvi l-iktar l-inqas ammont ta' burokrazija possibbli U dana naturalment huwa marbut anki mal-fatt li tqum ftit. L-ispejjeż għal daqstant għandhom ikunu l-iktar baxxi possibbli. Ah, peress li aħna nifmu li l-istati membri differenti għandhom sistemi differenti, ma nistawx naċċettaw din il-ħtieġa daqshekk rigoruża kif qed tiġi propost. U għal dastant aħna aħna naħsbu li l-Kunsil forsi jista' jsib formulazzjoni aħjar, aħna nixtiequ nisħu fuq iktar libertà, iktar marġini għal manuvra għall istati membri individuali. U naħseb li l-Kunsil se jaċċetta ħaġa bħal di wara kollox. Grazzi għall-intervenzjoni, Sur Bullman. Grazzi, President. U għacħar illi għabbażi ta' xol ta' Sur Simon, il-grupp tana din il-kwistjoni uħoda bis-serjetà ħafna, miex kwistjoni marġinali. E, għaliex aħna nħossu illi reġistru tal-intraprizi hija ħaġa essenzjali għal suq intern, għas suq wahdini. Għalix najdu da, għax e, e, dejjem iktar hemm liġijiet illi huma komuni għal kulħadd U u importanti li kunem lista ta' dawk il eh, negozi specialment li għandhom attività transkonfinali u anke ħabba direttiva tal-servizzi għaliex ma nafux ma nistax tiġi applikata jekk aħna ma nkunux nistaw nifmu li mulaki komuni tal-liġijiet eh, tal-komunità u mod speċjali li huma dawk li ġiet anki fuq livell nazzjonali li jridu jirrispettaw l-intrapriżi jekk aħna ma nkunux nafu laqqas l-indirizzi ta' dawn il-persuni eh, u dawn il-kumpanniji. Jiena naħseb illi il-burokrazija u l-ispejjeż għandhom ikunu imnaqsa eh, l-iktar possibbli. Reġistru tal-intrapriżi eh, Ewropej hija ħaġa neċessarja fis-suq waħdini u minn eh, ma muwiex a favur li namluħ vinkolanti, e, eh, minn ma jriċ normi komuni u proċess ta' eh, armonizzazzjoni, allora jkun kontra e, so interna, x'dana ma jistax jaħdem dan il, din l-odda. Jina nixtieq nkun naf kif se niddeċidu wara kollox e, bil-maġġoranza f'dan il-kumitat l-iktar ħaġa. Importanti jina nishtiq nkun naf se jiġri għada, għax spiss konna maġġoranzi illi ikunu kombinazzjonijiet. Jena nishtiq nkun naf għal stanti jekk aħna nistawx nibbażaw ruħna fuq dawn id-dokumenti jew hekk eh, għada aħna u se jkollna maġġoranza li toħroġ kombinazzjoni. Fuq dak li għandu xjaqsam mal-pożizzjoni eh, tal-liberali, jiena nixtieq eh, inkunnaf naf minn għandhom eh, x'pożizzjoni se jieħdu biex ikolli xi idea fuq ir-riżultat tagħda. Isur Schmidt, naħseb li qed titkellem fisem il-shadow rapporter tal-grupp ALDE, jiena li tama, President, illi huwa hekk. Pero kot tama illi il-rapporter tkun disponibli għaw fil-sala. Mela biex nirrispondi għal mistoqsija ta' Sur Bulman, aħna għandna problemi tal-paragrafu 4 ta' test oriġinali li jirreferi għal grupp illi li jidħol ta' li huwa fidejn il-grupp Stoiber illi eh, fuq l-emenda ħamsa hemm talba għal votazzjoni separata minnaħa tal eh, ta' grupp CDR Aħna se nivutaw kontra l-ewwel parti u a favur tal-kumplament. I naħseb illi dana qed jirrispondi għal rakkomandazzjoni tiegħek. Il-rakkomandazzjoni ehm, sitta ta' Sur Simon hija kważi kompatibbli mal-emenda ħamsa. Kif hawn miktub hawnhekk fil-lista tal-vot affotazzjonijiet nistgħu nivutawa bħala votazzjoni aġġunta. Għal daqstan taħna fuq dan naċċettaw test oriġinali fuq il barra minn hekk aħna se nivutaw a favur il-punti kollha. Biżejjed dan għalik sur Pullman? Però mingħajr ma ngħid minn qabel Eh, e il-shadow rapporter tana li se jkollu pozizjoni jina nistanajt li ikun ħaġa pozittiva jekk il-rapporter eh, jitkellem jitkellem xejn mal-shadow rapporters biex ikun jaf eh, stampa ta' situazzjoni attuali. La, essa nerġaw naddu għasur Martin e il-rapporter. Grazzi, kollega Bullman, bil-qalb kolla u fl-uffiċi kien kienem kontatti bejn l-uffiċi l-biraħ Però aħna nixtiequ naħdmu bit-trasparenza anki fl-opinjoni pubblika. Eh, Sur Schmidt, eh, mistaqsija oħra, jiena ma fimx so, eżattament, forsi imħabba li lista tal-votazzjonijiet għada kienet għada mhix ċerta. Il-liberali huma a favur jew le tal-karattru obbligatarju ta' dan ir-reġistru jew itkom kontra. Jekk fimta so, il-lista ta' votazzjoni Inti a favur jew kontra li tkun vinkolanti? E, e, e, nitlobkom tiċċaraw dan il-punt. Minnaħat tal-kollega Simon tal-Soċjaldemokratiċi, en nimmaġina anki minnaħat tal-ħodor u tal-gwe u anki minnaħat tal-rapporter, maġġoranza lejn il-fatt li tkun obbligatorja. Aħna għadna ma naqblux fuq kif għandu jisir l-aġġornament ta' dawn ir-reġistri billi naqsu l-ispejjeż ta' burokrazija Allura, jena minix kontra li tkun obbligatorju. E Fimuni, fimuni so, jena, eh, jena bħalissa għet naħseb biex fuq dak li għet jirakomanda sur Simon, fuq dak li għandu xjaqsam mażida tal-ispejjeż burokratiċi. Forsi nistaw namlu kollox bemenda orali, hemm ċessjonijiet differenti fuq il-tħaddim eh, tal-Unjoni Ewropea, illi issa tiġi espressa, ma nafux kif se jiġri, ma nafux se jiġri għada. E Ringrazzjawkom għal kollaborazzjoni jiena nittama li għada se jkun hemm maġġoranza politika mhux maġġoranza ta' kombinazzjoni. Tajjeb, jekk m'hemmx eh, kummenti oħrajn, nista' ngħid li jiena kontenti li hawn eh, komunikazzjoni bejn il-gruppi differenti issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 5 fuq il-garanzija tal-valutazzjonijiet tal-impatt indipendenti Mela, <clears throat> dina diġaġi ta' provata, mela għaddu għal punt sitta li huwa fuq il-Komitat tal-Affarijiet Soċjali mis sinjur Ashley Fox fuq l-isfida demografika u solidarità bejn ġenerazzjonijiet. Sur Fox. Uh, thank you, Madam Chair. Grazie, Signora President. Nishtiq nibda billi nirringrazzja s-Segretarjat għal lajnuna fit-tfassil ta' din l-opinjoni. L-sfida demografika miex xaħġa ħaġa reċenti iżda għandha effetti fuq il-finanzi pubbliċi u din hija xi ħaġa ta' bħalissa u hija qalila ferm. Taħt il-proċedura ta' tisħiħ ta' kooperazzjoni aħna nitajna responsabilità li nifokaw fuq l-istabilità tal-finanzi pubbliċi fir rigward is-sistemi ta' pensjoni u inċentivi għall investimenti fit-tul biex ukun hemm nkunu nistgħu nagħmlu din l-isfida demografika titkun effettiva u biex dan iseħ rridu nippruvaw niffukaw fuq eh, fuq kompetenza tal-ekonomija li hija kompetenza tagħna u għalhekk nistaqsi l shadow rapporters u l-kollegi biex jqisu dan anke meta nfasslu l-emendi. Huwa ċar li s-sistemi ta' sigurtà soċjali u tal-finanzi huma affarijiet li huma ta' kompetenza tal-Istati membri u l-kompetenza tagħna hija nħeġġu l-Istati membri kollha li jieħdu l-azzjonijiet xierqa biex ikun jistgħu ġestu l-isfida demografika Popolazzjoni dejjem tixjih tfisser li rridu nħeġġu l-iskemi ta' assikurazzjoni fil-talġejjien u dawn iktar ħajsiru aktar importanti biex intaffu l-piżijiet li ħajkun hemm fuq l-Istati membri. Irridu niżguraw li l-finanzi pubbliċi tagħna ikunu sostenibbli. Irridu nagħmlu tajjeb għal suq tax-xogħol biex ikun jista' jwieġeb għall-bidla demografika. Irridu niżguraw li n-nies anzjani jistgħu jaħdmu sakemm jixtiequ fih dan is-suq tax-xogħol rridu niżguraw li ma jkun hemmx nuqqas ta' inċentivi biex wieħed irawwen familja. U għalhekk nixtieq nagħlaq hawnhekk, Sinjura President, nħares il-qudiem biex naħdem ma' shadows l-oħra fl-iżvilupp ta' dan ir-rapport u nipprovdi l-Kumitat tal-Impjigi b'xogħol siwi. Grazzi, grazzi tal-eżamejt fil-qosor tajt il-President, issa nixtieq nistieden lill-Shadow Rapporters biex jagħmlu xi kummenti. Fisem il-PPE għandi lis-Sinjura Asea, jekk jogħġobha. Grazzi, Signora President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l rapporter għal abbozz ta' opinjoni tajba ħafna li tinkludi ħafna mill-konsiderazzjonijiet li jiena nixtieq nqajjem ukoll. F'solidarjetà mal-ġenerazzjoni anzjana rridu niprovdu kura tajba mingħajr ma jkollna pis ta' dejn jew problemi oħrajn fil-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Nilqa' l-enfasi fuq is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi li hija prekondizzjoni sabiex inkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-popolazzjoni li dejjem qed tixjih u nagħmluha b'mod sostenibbli. F'dak li għandu x'jaqsam shadow tal-PPA jiena ħanżiċi emendi fuq dan il-punt u jiena naħseb li ħajkunu konformi ma' tiegħek. Fuq l-impatt tal-popolazzjoni tixħieħ, kemm ħatkun kbira, din tiddependi kemm il-popolazzjoni li qed tixħieħ, kemm ħatkun disponibbli li tkun eh, lesta fuq il-post ta' xogħol biex tkun tista' tidħol bħala forza ta' xogħol. U anke li kif nkunu nistgħu nġestu l-ħinijiet ta' xogħol. Irridu nappoġġaw n nies anzjani fil-sem tagħhom fil-forza ta' xogħol nistaw namlu tajjeb għall impatt negattiv tal-popolazzjoni tixjih mezzi oħra. L-ewwel net għandna nevitaw li jkun hemm problemi ta' saħħa fuq eh, bażi ta' snin fit-tul jekk ma jkunx hemm nies li jkunu morda din ikun aħjar suq tax-xogħol. Ovvjament ikun inqas problemi hemm ħafna mezzi kif nistgħu innaqsu il- problemi tagħna billi nżidu l-produttività u l-iktar importanti hija li nżidu l-produzzjoni tal sistemi ta' sigurtà soċjali. Din hija xi ħaġa ewlenija biex insolvu l-problemi. Mill-Ministri tal-Finanzi fil-Finlandja żieda ta' 0.25% fil-servizzi tal-finanzi eh, pubbliċi bħala produzzjoni tfisser li ħajkun hemm tnaqqis ta' wieħed fil-mija tal-GDP. Jekk nkunu qed inżidu l-età ta' pensjoni jew affarijiet oħra, jiena nappoġġa li nżidu il-rata ta' twelid, per eżempju, biex ikun hemm aktar appoġġ għal familji żgħażagħ. Dawn huma l-opinjoni tiegħi ħarresa l-emendi fuq dawn il-linji u jiena nassumi li r-rapporter ħa jaqsam ħafna mill-opinjonijiet tiegħi għaliex jimxu f'konformità mal labbozz ta' opinjoni tiegħu. Allora grazzi. Uh, thank you on behalf of the... Grazzi fisem il-grupp SND and sur Han Jong. Madame la Présidente, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier leur... Signora President, kollegi, nishtiq nibda billi nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol tiegħu minħabba il-problemi li kien hemm marbuta ma' dan ix-xogħol naħseb li kien għamel li u għamel xogħol konxis ħafna. Nixtieq nagħmel dawn il-kummenti. L-ewwel nett, xejrid demografiċi jkollhom effett fuq il-finanzi pubbliċi ovvjament. Jekk aħna ninsistu il report anzi ma jamilx daqshekk enfasi fuq il-ħtieġa tal-Istati membri li jfittxu ejjun ġodda ta' ħlasijiet ta' flejjes u dan nistgħu nqisuh taħt il-qafas tal-istrateġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea. Minajr, ma nistax nagħmlu tajjeb palda minar mingħajr ma nħarsu li l kwistjoni tal-finanzjamenti. Din hija xi ħaġa ewlenija. Ir-rapport jitkellem ukoll dwar il-possibilità li Innaqsu, intaffu l-pressjoni fuq l-sfida demografika billi nżidu il-politika tagħna biex ikun hemm aktar rata ta' twelid għolja. Din tista' tippermettina biex intaffu il-pis fuq ir-ratio għal dik il-popolazzjoni li ma tkunx qed taħdem. Ovvjament ikun qed nippromovu wkoll il-politika tal-familja punt importanti li mhux qed jitħares minn naħa tar-rapport jiġifieri xejrid fuq tal ġejjini għal popolazzjoni li taħdem. Qed nitkellem dwar il-politika ta' migrazzjoni. ċertu każijiet il-politika ta' migrazzjoni tidher li hija kemm xejn stretta wisq. Nixtieq infakkarkom li migrazzjoni regolari u kontrollata hija ejjun ta' rata ta' tkabbir potenzjali fl-Unjoni Ewropea u hija ejjun potenzjali ta' flejjes mit-taxxi u dan jista' jtaffri ftit mill-pressjoni tal-iskemi ta' pensjoni għal-ġejjieni. Il-rapport jagħmel żewġ suġġerimenti f'dak li għandu x'jaqsam il-miżuri nixtieq nitkellem dwarhom l-ewwel nett il-promozzjoni tal-pensjonijiet privati iktar mill dawk immexxija mill-istat. Nixtieq infakkar il kollegi li hemm sogru proposta bħal din. Dan għaliex tista' twassal għal flejjes li jimxu minn entita' għall-oħra. Dan ovvjament ħajżid aktar levies, aktar piżijiet fuq il-familji Ewropej u dan ovvjament ħajkollu riperkussjonijiet u effett ta' detriment fuq domanda u ovvjament anke fuq it-kabbir, Inqas kabbir fisser inqas flejjeż ġejjem mit-taxxi u għalhekk dan ħajparikola il-bilanċ tal-finanzi pubbliċi dan minħabba nuqqas ta' finanzjamenti li jkun ġej minn nuqqas ta' domanda privata jekk il-familji jkunu obbligati li jħallsu aktar flus fuq skemi ta' pensjonijiet. Il-miżura ħarija proposta mir rapport minnaħa l-oħra qed ħares lejn il-kwistjoni li n-nies jaħdmu l-lin mill-età fej jistgħu jieħdu l-pensjoni Din ovvjament tinvolvi t trasferiment tal-spejjeż tal-skemi ta' pensjonijiet għal benefiċċji ta' impjiegi. Jekk ovvjament din is-sitwazzjoni tal-impjiegi tkompliet tmur għall għar Ovvjament jista' jkun hemm politiki ekonomiċi tajbin li jiġu adottati u dawn jiżguranna li jkollna aktar, aktar impjiegi fl-Ewropa. Irridu naraw li din il-kwistjoni ovvjament l-ewwel nibdew nifukaw fuqha. Jidher li l-politiki ta' restrizzjoni minn bosta mill-istati membri ifissru li aħna probabbilment ser ikonna rati ta' qatt kbar li ħajperikolaw l-impigi. Fi kliem ieħor il-periklu huwa li qegħdin nistrasferixxu l-flejjes ta' skemi ta' pensjonijiet biex nagħmlu tajjeb għal rata ta' qatt Nixtieq niddiskuti dawn l-affarijiet fid-dettall ma' rapporters u anke ma' xadu rapporters. Grazzi. Grazzi. Waslet is senjura Intfeld, il xadu rapporter fissem l-Alde. nistaqsi nistaqsija kandi xi kommenti li tixtieq tagħmel fuq l-opinjoni tar-rapporter. Ħantik il-ħin ta' il-President. Jek joġbok. Organizzata, għandek il-punti? Iva Grazzi, skużawni tal-kontart, iżda jina t-nġri minn laqa għall-oħra biex niprofa nkun prezenti. aħna nilqaw il-rapport mod ġenerali iżda ħarresqu numru ta' emendi. Jina smajt l-aħħar klim tal-kellima qabli fuq is-sostenibilità tas sistema tal-pensjoni jiena nħoss li jekk tħarsu li dibattitu fuq l-euro u l-patt ta' stabilta bħalissa waħda mill-xejriet li tiġi minsija ħafna drabi hija eħtieġa lill l-istati membri jew l-obbligu tal-istati membri li jiżguraw li jkun hemm sostenibilità ta' skemi ta' pensjonijiet. Ħarres u emendi fuq dar ir-rigward u ħanres u emenda wkoll sabiex bekk nbidlu l-paragrafu 6 li ħedġeċ l-istati membri li jappoġġaw il-familji fil-sistemi ta' benefiċċji għattaxa taxxa naħossu li dan mhux loku f'dan il rapport Mhix l-istat li eh, rrit jiddeċidi li jgħid l familji kif għandhom irawmu jew ikabru l-familji tagħhom. Jew liema familji ħanħeġġu. Grazzi. Uh, thank you, Alejandro. Grazzi, naddil kelma issa l-rapporter Signora Fox biex tal-men xie kommenti. Jek joġba? Jek joġbu. Grazzi, Signora President. Nirringrazzja l-Shadow Rapporters għal kommenti taħħom. Ma nafx jek għandi xejn biżejjed biex nwieġibhom wieħed wieħed nikkuntat jom u għan kelli l uffiċi taħħom. Ma nafx jek mistajkom. Nfakarkom kollegi li l-iskadenza l-emendi għal-4 ta' ġunju, diskussjonijiet tal-emendi ħatkun nar 28 ta' ġunju. Mbagħad ikun votazzjoni fil-Kumitat fit-13 ta' Settembru, ġifieri għandkom ħin biex tiddiskutu l-emendi. Issa ngħaddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda, l-punt numru 7, il-rapport tas-sur Xikluna fuq l-adozzjoni tal-euro mill istonja fl-ewwel ta' Jannar 2011. Is-sur Xikluna Naħseb ħajtina stampa ġenerali tal-emendi li tresqu. Grazzi, Signora President. Niftakru li l-aħħar diskussjoni li kellna parti tal-membri esprimaw l-appoġġ u faħru l-Estenja għarrida politika u l-isforzi tagħha u kienu favur idħul fi żona euro fl-ewwel ta' jannar tal-2011 ovvjament għajmu kustjonijiet marbuta ma l-izgurar li l-kwalità tal-istatistika li tiġi mibawta tkun ta' standard għolja, tkun kredibbli u anke fir rigward il-komponenti tal-inflazzjoni u il-qat. Nixtieq nirringrazzja lis segretarjat u l-Shadow Rapporters li kaparaw mal-uffiċċju tiegħi sabiex nkunu nistgħu nilħu qbil fuq l-emendi li tresqu jiena nħoss, jiena nishtiq ngħid li kien hemm 13 l-emenda li ndbatu 8 minn membru partikolari, Sinjura Andriesen, u 5 tlieta Missur Klins u tnej Missur Mitchell. fl fir-rigward l-ewwel tminja jiena nirrispetta l-opinjoni tagħha iżda ma naqbilx bisħieħ li l-Estonja mhux lesta jew għandna nipposponu dħul tal-żona euro tal-Estonja għal xi raġuni oħra u għalhekk m'għandi xejn xinżid fuq dawn it-tmien emendi li pratikament għandhom l-istess opinjoni ju qegħdin iwaslu għall-istess opinjoni. Issa ngħaddi għall-emenda missur Klins fir-rigward punt importanti ħafna li l-bdila l-euro minn jannar li jmiss ma tintużax bħala skuża għal zidit fi prezzijiet moħbija minn ċertu bejjiħa jew produtturi differenti fl-Estonja. Dan huwa suġġett importanti ħafna għaliex kien importanti ħafna f'ċertu pajjiżi u inqas importanti f'pajjiżi oħrajn, iżda bil mejn is-sur Klinsu jiena stess aħna qegħdin ndaħluha fil-paragrafu 10 fejn jistħoqilha fejn qegħdin nistaqsu l-awtoritajiet tal-Estonja ħejruhom sow għal bdil eh, lejn l-euro kemm qabel kif ukoll wara li tidħol l-euro għandaħlu għamek fir rigward il-kelma hidden, moħbija, ma nafx kif sparixit, naħseb naqbel miegħek. Dawn jiġu mod moħbi minn wara u għalhekk m'għandi l-ebda oġġezzjoni għal din il-kelma. Nistgħu niddiskutu dwarha qabel għada. Fir rigward imbagħad l-emenda tiegħek fuq l-Eurostat li tivverifika fuq il-post fi kooperazzjoni sfiqa mal-Uffiċċju tal-Istatistika Waqt ir-riċerka tiegħi jiena li dan seħ fil-fatt u l-Kummissjoni hija sodisfatta bisħieħ fuq il-kwalità għolja tal-istatistika provduta. U għalhekk jiena qed nissuġġerixxi li tkun parti mill-premessa fejn aħna nkunu żgurati mill-Kummissjoni li qed tgħid li l-istat kooperazzjoni sfiqa mal l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Estonja tal istatistika tal estonja validat l-informazzjoni u data kollha li ġiet mibgħuta mill-awtoritajiet. Dan huwa dan qed jingħad b'mod espliċitu fir-rapport u għalhekk nistgħu ninkluduha bħala xi ħaġa li tarrafna lkoll. Imbagħad l-emenda Missur Mitchell fir-rigward id-data u l-kriteri differenti u huwa aġġettiv li jirreferi bħala data li hija indipendenti, ma nafx hija data indipendenti iżda m'għandha l-ebda oġġezzjoni jekk tfisser li tkun irrapportata b'mod indipendenti ovvjament. Imbagħad għandna emenda oħra fir-rigward li nistaqsu l-Kummissjoni li tagħmel simulazzjoni tal-pakkett ta' salvataġġ tal-euro fuq l-Estonja. Din hija importanti ħafna meta qisu xed jiġri fil żona euro bħalissa u għalhekk inħoss li hija xi ħaġa relevanti ħafna u naqbel bisħieħ magħha. L-aħħar emenda ġejja Missur Mitchell u tirreferi mhux lill-Estonja zdija aktar ġenerali u tistejjaħ lill-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew li rapportaw il-Parlamenti fuq il-passi li jiġu meqjusa biex naqsu l-inflazzjoni bħala konsegwenza ta' rati ta' baxxi. Jiena mandi ebda oġġezzjoni hawnhekk għal darboħra u naħseb li nistgħu ndaħluha fiħdan dan ir-rapport. Naħseb li għanna dritt kollu li nitolbu għal din l-informazzjoni. Jiena lek naqbel ma dawn l-aħħar ħames emendi, kollox ma kollox, u ħanizguraw li nraqmu kollox sa' qabel għada. Grazzi, naddi issa l-Shadow Reporters, l-Sur Michel fisem il-PPE. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol siwi u tal-li aċċetta l-emendi. Il-kelma independent ma tfissirx indipendenti per se mux li tfisser li ma tkunx id-dattat mill-gvern. Jiġifieri f'pajjiżi pereżempju tiġi pubblikata ċifra u ħadd ma jista' jgħid li mhix tajba jew li ġejja minn xi għanijiet moħbija, għalhekk dik nixtaqt ngħid bil-kelma indipendenti. Imbagħad fir rigward l-aħħar emenda tiegħi din is-sitwazzjoni tal-pakketta salvataġġ tista' tapplika wkoll l-Estonja jekk tibqa' din il-problema. Jiena bħala mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew jiena tkellimt miegħu meta ġie hawnhekk u dak li kontatlu tfaċċa eh, fil-prattika mbagħad fir-realtà. Fl-2007 ħna staqsejna li l-Bank Ċentrali Ewropew jeżamina din il-kwistjoni u nafu li flimkien mal-Kummissjoni kienu qed jeżaminaw din il-kwistjoni. Huwa diffiċli ħafna li naraw kif ħan nittrattaw din il-problema, naċċetta mod ġenerali r-rati ta' għamax jintużaw biex jikontrollaw l-inflazzjoni u fil-żona euro kena suċess meta minna dan, specialment fir rigward l-inflazzjoni ta' lassi. Il-fat stess li kienem rate baxxi tal-imax waslet biex in-nies eh, il-popolazzjoni jishtru aktar proprjetajiet. U għalhekk irridu naraw x'inhuma sejbiet minn żewġ entitajiet nirringrazzjak ir-rapport tiegħek u nirringrazzjak kar rapport mod ġenerali. U nixtieq li l-Estonja ovvjament mur tajjeb. U nixtieq la risq. Jiex ħaġa tajba li din is-seħ, speċjalment f'din iż-żmien diffiċli tal-kriżi U ikun tajjeb ħafna li naraw li pajjiżer bħal Estonja jkollu rrida u jkun kapaċi li jissieħe fiż-żona euro. Grazzi. Is-Sur Klins, fissam l-alde. Grazzi ħafna, Signor President. Jina nixtieq nibda billi ngħid illi kieku ir-rapporti kollha li jiena xedew tagħhom kienu abbozzati b'mod ċar u konċis bħal dan kieku tkun ħaġa ideali u malar nil ma eh, li fal-forsi xifti ta' men dizar. Għalek, l-ewel eh, mistoqsi li nistaqsuwa jekk l-Estonja hijiex lesta li ma' mal-Eurozone. U l-Estonja żgur hija l-esta, jina iktar nistaqsi jekk l-Eurozone hijiex lesta. esta Eh, aħna kontenti ħafna li għatanna pajiz li għadhom jishtiqu li jisiru kandidati, jisiru membri tal-zona tal-euro minkejja il-problemi illi jeżistu ġifiri dina xorta da proposta trajenti, ġifiri l-Estonja tixti jisir membru u sessir membru. U mm, proposita' Marta Andreas li ma nix namlu din il-ħagġa minħabba raġuni politika ma nistax naqbel maħħa. Aħna diskutajnija ħafna din fil-passat eh, jekk eh, membru sat membru għandu jisiħeb jew le. Ma nix noqogħdu naqgħu din it-trappola l-Estonja imxiet mal-kriterja tixtieq isir membru u għalhekk aħna għandna napoġġaw din isħobija aħjar ikollna 17 mill-16 membru fiż-żona oro. Grazzi ħafna. Mela, jina għed inħares lejn qed nfittex il-shadows l-oħra sul klute. Jekk ixtieq jitkellem, jgħid xi kumment forsi? Jekk le, Naħseb din hija lista li għandi. Għaw xator li xie għamix intervent? Le? Mela, il-rapporter biex jgħalaq diskussjoni u uh, nivutaw fuq dan il-rapport għada. Forsi tixtieq tgħid xi ħaġa biex tagħlaq. Kull ma nixtieq ngħid huwa li anzi nixtieq nirringrazzja l rapporter ta' kooperazzjoni tagħhom ta' xi daw rapporters biss kellna waħda eh, li jiena ħana sikura li ħtarġu titpoġġa eh, fil-rapport għax neħiet biss bal imma b'mod in ġenerali jiena ħerqan ħafna li hija salada. Grazzi ħafna. Grazzi tal-interventi Mela, għanadżu għal rapport li miss u etnara rapporter għawnek għamana. Dan huwa rapport tal ħalas ta' diretturi tal-kumpaniji u anka e, tal-impiegati e, eh, oħra fis-settur ta' servizz finanzjari. U mela nadi l-mikrofonu l rapporter anka biex prezenta l-emendi li għaw. Grazie, Signor President. Wasalt eżatt fil-ħin mela biex nagħmel preżentazzjoni tiegħi xi nibda billi nirringrazzja kollegi tiegħi tal-84 emenda li tajtuni għal dan ir-rapport eh, tiegħi. Il-maġġoranza tagħhom huma kostruttivi ħafna u anka minnhom li ħaj table rapport Ovvjament eh, xorta waħda tem differenzi politiċi u dinna mxie xi ħaġa li xi ħadd ħajoħodha b'sorpriża. U pala rapporter, jina ħana mal mela ħjar nista biex f'dawn il-ġranet li ġejjin niltaqa' mal xedaw rapporters differenti biex bekk nkun nistgħu u kompromess fuq eh, xi proposti dwar kwistjonijiet essenzjali b'mod in ġenerali anka fil-klima attwali u importanti ħafna li l-Parlament jibat messaġġ sot, sinjal sot dwar dawn il politika ta' kompens fil-setturi, speċjalment fil-rigward tal-listi ta' kumpaniji, il-mġiba fil-rigward tal-pagamenti ma tistax baħda responsabli għax emek hemm ħafna periklu u aħna kolla nafu xefet jista jkolla. Għalek din ħagġa tista tiġi ittrattata kemm fuq livell eh, dinji Ewropej u anka nazzjonali hemm eh, sejħa għal azzjoni f'dan ir-rigward. Flimkien ma' Sinjura McCarthy, nix naqbel li għana bżon pa rapport b'saħħtu fuq din il-politika tal-ħlasijiet. Urdu namlu prinċipji ċari illi jgħinuna biex nkunu sa' nikkontribwixxu għal dan id-debattitu u dan huwa moment fuqtu illi jsir issa dan it-tip ta' dibattitu. Is-suġġeriment huwa li għada il-Komissjoni Ewropea se tippubblika rapport dwar l-implementazzjoni tal-rekomendazzjoni tal-2009 ta' ġunju dwar uh, il-remunerazzjoni. U wieħed mill-affarijiet li smajtu għalija tibqa' ħafna affarijiet jisiru. Il-mod ta' kif qed tiġi trattata din il-problema mhijiex sodisfaċenti b'kull imkien. Għalhekk? U għed messagġi u l-għanin irridu natu huwa li għanna bżon inizjativi aktar b'saħħithom u dan huwa din hija eżempju ta' inizjattiva ħajkonna din il-Green eh, Paper għada u l-politika ta' remunerazzjoni hija waħda mill-aspetti anka it-tisħiħ ta' proċeduri interni U eh, il-korpi supervizori, l-aspettativi tijaj u għalli l-Komissjoni tħabbar illi fil-2011 ikun hemm direttiva qafas dwar dan illi tkopri anka l-ħlasijiet fil-kumpaniji pubbliċi illi jkunu il-istati. ma Marriċ nitħol ħafna dettal f'dan ir rapport Ma rridx nidħol f'ħafna dettalji imma hemm xi emendi li jiena naqbel magħhom l-emenda tal-font ta' kriżi naħseb qiegħda tajba ħafna hawnhekk il-lingwaġġ qiegħed adattat. Emendi li qed jitolbu aktar proporzjonalità li jiena naqbel magħhom ukoll. L-emenda 67 Mr. Bowles ukoll suġġeriment illi meta nitkellmu dwar il-ħlasijiet ma naħan nħarsu lej il-paga biss manka nkalejn il-pensjonijiet u din hija xi ħaġa li għandna niżluha b'mod ċar. Hemm eh, ftit eċċessjonijiet, hemm eh, ftit differenzi fl-opinjonijiet bejni u bejn xi oħrajn u importanti li meta wieħed tkun qed jitkellem f'ġestjoni tar-riskju operazzjonali li kwalinkwa sforz eh, minn naħa tal-kumpaniji għandha tiġi approvata minn korpi eh, ta' supervizjoni qabel din hija importanti ħafna. Daw li jorganizzaw lilhom infushom il-kumpaniji ġifieri bi strutturi adattati. U jridu jagħmluha b'tali mod biex il-riskju jiġi trattat mor mod effettiv u jiġu it-tessati anka minn korpi esterni. Għalhekk jiena eh, hawnhekk nilqa l-appoġġ tas Sinjura Bowles. Jiena konvint illi għanna nuru l-importanza tal-supervizzuri u kol fir rigward tal-lasijiet u anka il eh, differenzi bejn il-managers u il-risk traders. Fl-ħarnet, Jina proponejt illi eh, fil-regoli vinkolanti li jem fil-rapport ta' Signora McCarthy il-kumpaniji illi istijat ikunu suġġetti u koll għal xi name and għal proċedura name and shame illi eh, fija jisemmu kumpaniji li ma, jkunux trasparenti fi rigward tal-ħassijiet li jkunu qegħdin jagħtu. Punti oħra li jridu ndirizzaw anke fi negozjati eh, għandha x'taqsa mal-rabta mal-ratio eh, dwar il-paga li hija fissa u dik li hija flessibbli il-porzjoni ġifiri, il-proporzjoni rtinata għal paga variabli. Kollegi oħra u koll jasbu illi għanna nejdu aktar dwar il-tieġa illi jkunem restrizzjonijiet fil-pagi, għanna ninkoraġi xwanzi restrizzjonijiet fil-pagi. Dan sakemm waslet din il-krizi fuqna dan dawn l-aħħar snin. Sepp kulħadd realizza kemm urejna ftit responsabilità fi rigward tal-ħlasijiet u dini xaġar li nindirizzaw b'mod politiku. Dawn għal-kommenti tiegħi jiena nkun kuntent ħafna jekk nisma' l-opinjonijiet tal-kollegi tiegħi. Għan ħafna wkoll illi niltaqa' ma' shadow reporters biex nitkelmu dwar dawk il-loqsma li nistgħu bihom intejbu il rapport u mbagħad wara ovvjament nivvotaw fuq ir-rapport. għasja ħafna, tgħid il-President Sinjur Nitras. Grazie ħafna. Naseb hawnhekk iridu nis eh, insemmu eh, ċaġa pozittiva ħafna f'dan ir-rapport. U din hija r-rabta li hemm bejn il-ħlas u il-riżultati fuq meta ta' żmien twil. Din hija xi ħaġa li kellha bżonn tiġi regolarizzata. Naħseb li dispozizjoni li tirreferi għal l-indipendenza tal-Kumitat tal-ħlasijiet tal-remunerazzjoni hija punt importanti ħafna u hija xi ħaġa li aħna niddefenduha u żgur li ħajkun hemm qbil fuqha din il-ħaġa. Jiena nixtieq ħerqan ħafna nsin intaqa' rapporter Pero, ma nafx, jek nistawx nejdu, ma nasibx nistaw nejdu li l-pagi li kellom il-diretturi kienu l-kawza tal-krizi. L-affarijiet kienu aktar komplessi, veru kien fattur li ħolo il-krizi, imma ma nafux kem kien responsabli. Rridu nħarsu kollejn l-inizjattivi il-li għandhom xaqsmu mal-taxxi. it-tassazzjoni fuq eh, eh, mm, eh, liħa kbir mi xi ħaġa li tiġi applikata tajjeb fl-Ewropa jew li hija aċċettata b'mod inġenerali fl-Ewropa. Ina nkun kuntent ħafna jekk nisma' minnaħa ħata rapporter xi kummenti dwar dan, però ma nafx kif Eh, sistema tal-assikurazzjoni tista tiġi użata biex fil ġejna ma jkonniex kriżi, ma nafux kif se jintużaw il-flus jekk ikun hemm xi kriżi fil-ġejni. Ġifieri din l-idea naħseb hija waħda li tmur naqra wis li lin u ma nafx hekk se jkun hemm ftej bil anzi fuq din it-tip ta' idea. Dawn huma l-punti ewlenin tiegħi Naħseb illi uh, dak li ċemel parlament uh, huwa tajjeb, però rridu nħarsu wkoll lejn illi u kodiċi ta' kondotta miflok nistabilixxu biss xi korp ta' assikurazzjoni jew nimponu xi tipi ta' taxxa. Din dan mhuwiex l-ewwel dokument li aħna bozzajna fuq uh, il-ħlasijiet fuq il-pagamenti u naħseb li rridu nħarsu lejn Eh, il-regolamenti attwali, xinkiseb regolamenti attwali u kif influenzaw il-remunerazzjoni. Kienet pozittiva l-influenza, ma kellix influenza, jew kienet influenza negativa, grazzi ħafna. Carl Happen. Grazzi ħafna, Sra President, mod in ġenerali, jiena għan ħafna li indiskuti eh, dan mar-rapporter Wanka eh, anka b'mod ġenerali huwa importanti li aħna nieħdu eh, l-approċċ li qal is-sur nitrus, jiġifieri aħna l nevalwaw il-deċiżjoni li ġiet tieħdu f'dan il-qasam u nippruvaw naraw x'sar bil-kejl illi sar sissa u mbagħad nippruvaw insibu forsi modi ċodda ta' kif nistaw eh, nifacċaw din il-ħagġa il-mizzuri li ħadna ma kienux sodisfaċenti bizzejed u importanti u koll niftakru li tikona proporzjonalità hawnhekk għax kumpaniji differenti, entitajiet differenti u dan ir-rekomandazzjonijiet li għaw f'dawn eh, rapport jistaw wieħed jifhom li applikaw għal kulħadd mod in ġenerali huwa importanti wkoll niftakru li l-Ewropa mhijiex bużieqa l-azzjonijiet globali illi ttieħdu fil-deċizjoni tal-G20 per eżempju bħala bażi eh, dawn wieħed irid jiftakar fihom biex bekk ikonna stampa fil-qasam globali għax aħna ma nistgħux naħdmu waħedna fl-Ewropa u nippretendu li jkollna riżultati tajbin xi emendi li qed jippruvaw isaħħu il-pożizzjoni tal-azzjonisti però fl-istess eh, dinja taj, però aħna naħseb li aħjar ikonna approċċ volontarju mill-wieħed obbligatorju eh, u li dawn ikunu anka eh, ikunu parti mill-remunerazzjoni. Il-trade unions jina naħseb għandhom jitħallu barra x'mandhom xaqsmu f'din il-kwestjoni. il kustjoni il kwestjoni minix konvint laqas li aħna pala politikanti għanna namlu figuri, nislu figuri u percentagġi għal remunerazzjoni illi wieħed jista' jara fil-emendi naħseb qegħdin inkunu wis speċifiċi. Punt ieħor ġenerali huwa tajb li wieħed jiftakar illi hemm diskussjoni għadejja dwar il-riżultati eh, tal-kumpaniji u anka il-bonuses u l-prestazzjoni personali illi hija iktar diffiċli biex wieħed ikejjilha. Però importanti li wieħed il distinzjoni eh, meta wieħed iħares dan l-approċċ u l-proporzjonalità tiegħu b'mod in ġenerali naħseb li hemm il-ħtieġa illi niddiskutu iva u anka nevaluaw id-deċiżjonijiet li aħna għamilna qabel ma nqogħdu nagħmlu deċiżjonijiet oħra fl-aħħar nett. Nixtieq infakkarkom illi issa qegħdin noħol u entitajiet ġodda korpi supervizori għal affarijiet differenti warek irridu nevalwaw e, eh, xogħlijiet tagħhom u x'korpi għandna bżonn għax inkalla natu din eh, l-istampa illi jisna għedin uħol u dawn il-kolpi supervizorji biex jaraw xinija il-remunerazzjoni. Jina lest n-diskuti aktar mal-shadow rapporter u zgur illi aħna ħajrna xinna insibu pozizjoni komuni fuq din il-ħagġa. Grazie ħafna. Vicky Ford issa. <clears throat> Grazie ħafna. Grazie l-rapporter ta' xogħol li għamil fuq dan il-rapport kien hemm internazzjonali fuq dawn il-ħlasijiet u l-politika marbuta magħhom għandna bżonn regolamenti aktar eh, tajbin, speċjalment eh, fir-rigward tar-remunerazzjoni u r-riski li qed jittieħdu fis-settur finanzjarju jdu nkunu ċari dwar il-kwistjonijiet Jekk aħna din irdu nistendu għallin mill-settur tal-servizzi finanzjari fejn ma kienx hemm daqshekk fejn globali. Riskju huwa illi jekk Morru li l-in mill-settur ta' servizzi finanzjari jista' jkun illi nkun qed innaqsu mill-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej meta mqablin ma' dawk dinin irdu nkunu konxi ta' din il-ħaġa naqbel ma' dak li qal Karl dwar il-proporzjonalità u nasikuraw illi kumpaniji żgħar u SMEs u jew xi kumpaniji nix mhux neċessarjament ħajkollhom l-istess livell ta' komitati indipendenti tal-remunerazzjoni, iġifiri għandhom dawn il-korpi supervizjoni għandhom jitaraw ċertu diskrezzjoni fil rigward dawn il-kumpaniji li kunu żgħar jiena minn xi ftit emendi fuq kwistjonijiet tal-governanza korporattiva li jiena nħoss li parti minn din il-ħaġa jina smajtu kol dak li għattu dwar il-responsabilità tal-azzjonisti, però jiena nħoss l-azzjonisti Eh, nħarsu eh, l-jom għanzi eh, fil anka fil-rigward tal-awdituri interni u SN, għalek kien suġġerrejt illi għandu jkun hemm l-istess tip ta' responsabilità li supervizuri anka fil-rigward ta' l-diretturi u anka tajb nsuġġeru anka lil pajjiżi oħra anka nħarsu lejn il-rapport għandna bżonn nħarsu lejn il-rapport tal-OECD dwar din il-remunerazzjoni għax għamlu punti interessanti dwar ir-rabta li hemm bejn il riskju u il-remunerazzjoni. Hemm eh, differenzi kbira meta eh, kumpanija finanzjarja tara il riskju eh, E, e, u l-kumpanija tarja kandix tuħu riskju kollu jo parti minnu, imma l-persuna tkun qed tikteb ir-riskju tagħmel l-underwriting tiegħu hija differenti minn meta e, l-istituzzjoni tkun qed nizzel l-assima tkun ħat qasmu lil ħadd U naħseb li dawn huma żewġ eżempji differenti fejn ir-riskju istituzzjonalizzat ma jkunx eh, ma jkollux taqsam mal-swieq b'mod aktar ġenerali, ġifir għandu jkun hemm pagamenti differenti għall-istituzzjonijiet finanzjarji differenti. Wolf, għandek jgħat fuq il-telefon imma jmislilek li titkellem. Grazie ħafna. Ċer. L-għanet, nishti. Uh... Eh, ngħid li hawnhekk għandna proposta illi timxi fuq is-sistema Anglo-Amerikana dwar kumpaniji l stjati ġifir għandek il-direttur eh, eżekuttivi u mux eżekuttivi fuq livelli differenti. Imma f'ħafna pajjiżi fil-kontinent tal-Ewropa għanna eh, sistema fuq żewġ stadi għandek il-board u mbagħad għandek board supervisorju. Ġifiri fil-rapport taħħar irridu nirriflettu wkoll possibiltajiet differenti li jeżistu. U jekk inħarsu biss lejn id-diretturi u nitrattaw biss il-kumpaniji l-istjati, meta nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji fuq kollox, ma nkunux qed inkludu eh, lil dawk kollha illi fajnejn tal-pubbliku qegħdin jirċievu pagi u salarji eċċessivi il-Deutsche Bank, il-Josef Akarman, li huwa chairman tal-board, dan jieħu 11 miljun fis-sena, 11 miljun euro fis-sena. Meta wieħed ħares lejn il-ranking dan huwa l-iktar persuna mħalsa tajjeb. Skużani, anzi, bil-kontra, 80 ruħ fid-Deutsche Bank illi jaqilaw iktar minnu, it-traders jaqilaw iktar minnu. Iġifiri, eh, tajjeb li nċaraw l-affarijiet għal pubbliku dan fir-ranking qiegħed fi 80 punt. Karl Heglen semmija din jina bħala eh, membru fil-grupp liberali nsiba diffiċli din il-ħaġa għax ma naħsibx illi il-politikanti għandhom ikunu involuti fil-din eh, il-kustjoni ta' salari u l-bonuses ta' persuni fuq boards tal-kumpaniji assembleja ġenerali fejn l-azzjonisti jistgħu jieħdu huma deċiżjonijiet fuq il-ħlasijiet li jkunu u l-pag u s-salarri u MKM boards ta' governanza huma dawn l-entitajiet li għandhom jitrattaw is-salarju naf li impressjoni politika palissa u l-politikanti għatħossu li għandhom jagħmlu xi ħaġa, però eh, aħna nistgħu niddeċidu dak li rridu aħna. Eh, jekk xi ħadd ikun batri jrid jara kif ħajdur ma liġi biex eh, jagħmel jritu dan jagħmilha din xi ħaġa faċli li ssir. Dejjem avukati esperti li jafu kif għandhom iduru ma liġijiet. Din eh, għajni anka fir-Renju Unit dan l-aħħar. Anka din l-idea ta' taxxa aktar għolja u E, anka smajna kif qed jista' jdur ma' dawn il-livelli tal-taxxa li jgħina għal diretturi tal-kumpaniji, ġifieri hemm mhux ngħixu f'din l-illużjoni. E, e, Eh, dawn veru ġibdu l-attenzjoni minħabba salarji kbar li għandhom fuq, pero aħna m'għandniex nagħmlu żbalji bil nħarsu lejn dawn il-figuri biss pereżempju 50% bħala bonus il-qis il-pakketti tas-salarji huma eh, żgur ħajkunu ħafna aktar oljin mill-paga medja u veru għed diffiċu għed li spiega li ċittadin dwar din il-ħaġa. Eh, Eh, kif persuna per eżempju taħdem f'bank taqla miljun bat eh, tabib eh, jgħin eh, jew konsulent jgħin 80 fil-80.000 euro biss hija diffiċli biex wieħed jispjega din il-ħaġa. pero ma nistawx ikonna dawn id-delużjonijiet u l-qas ma nipprovaw minħabba pressjoni politika namlu nieħdu ċertu deċiżjonijiet fl-opinjoni tiegħi naqbel mar-rapport li jana jkonna lini ta' gwida fuq meta ta' żmien twil dwar ir-riskju għax dawn jagħmlu sens. Però jekk iridu nintervjenu, irridu immorru l lin mill-bord amministrattiv, irridu nistrattaw il ħaddim kollha eh, li hemm eh, fil-setturi, imma din hija diffiċli ħafna. Eh, E, u anka illi anka li niġġustifikaw xaħat li kun qed e, jaqla per eżempju 12 miljon. E, Real Madrid ħalla siktar 30 miljon lill defensuri tiegħu. Anyway, dawn huma l-kommenti tiegħi grazzi. Uh, right, I've just got a, a few comments myself and then Arlene McCarthy, I don't know if anybody... Anki jena nishtiqna, xie kommenti bat minn McCarthy. Għandek il-mikrofonu għadhom iċċaw, l-SSP, e- e- e- it-fiħek jolbok. Jiex, l-kommenti li xtenna għamilu ma dan. Nasib li ħagħa tajba li najdu diġa illi ridu nimiraw lejn il-proporzjonalità u nittamaw illi metan batin inkunu etnamlu elementi ta' kompromess nżommu f'moħħna dan. elementi tiegħi kienu propju mirati biex nilħu ftejim bejn l-approċ li kontu għedin tiħdu b'dan l-argument u f'dak u koll eh, fil-direttiva tal-ħtiġijiet kapitali. Forsi nistaw eh, nirfinaw biex minn biex b'xi mod inkunu nistgħu nindikaw x'tip ta' persuna, x'livell ta' persuna aħna qed nitkellmu fuqha. U bżon eh, li nirsolvu n nuqqas ta' proporzjonalità bej bonuses enormi eh, illi jistaw joħolqu distorsjoni fil-livelli oljin tal-kumpaniji u fil-direttiva tal-ħtiġiet tal-kapitali dana qed nagħmluh billi niddefinixu kemm jistaw jaqelaw. U naturalment għali se jgħid xi ħaġa fuq dan minna un moment ieħor. Jena eh, naqbel illi x'namlu x'namlu se jkunem minn jiprova joħrob jahrab mill-regolament. Eh, eh, l-azzjonisti koll jafu x'inhi l-intenzjoni tal-leġiżlazzjoni U naturalment aħna nistgħu nkunu intelligenti billi nodu attenti kif niformulawa. Pero, Eh, dana ma jfissirx illi mbagħad fil-laqat tal-azzjonisti mhux se jkun hemm xi ħadd li jgħid li wieħed jista' rispetta il-liġi eh, fil-kliem, però eh, fil-fatt ikun qiegħed jaħraba fl-intenzjonijiet u fil-mod kif jaħrab mm, isib eskamotaġġi biex joħroġ mill-obbligi tiegħu. Kwistjoni oħra fuq il-fondi ta' rescue, il-Kummissjoni edha Eh, eh, toħroġ regolament fuq il-likwidazzjoni u biex tagħti anki tip ta' kapitali biex eh, naraw kif se nagħmlu meta jkun hemm transkonfinali, falliment, mod partikolari fuq kif wieħed jagħmel trasferiment tal-assi transkonfinalment għax hekk ikollok istituzzjoni transkonfinali. Din hija l-problema għax meta niġu għall-assi mbagħad nistgħu noħolġu uh, problemi. Però l-bord ta' supervizjoni jista' jgħid li lejn mhux tinħallik eh, tneħħi l-assi mill-pajjiżi. U mm, Fil-kas tal-banek, per eżempju, jista eh, ikun hemm il-kas li hemm bżonn nistudjaw għaxejn iktar din ħaġa. Però ma naħsibx li din għandna nadottaw bħala soluzzjoni ġenerika eh, li għandha tapplika f'kull ċirkostanza aħna ridu niprovaw insibu li noħorġu bregoli xirqa biex eh, inkunu nistaw nitrattaw nirsolvu l-insolvenza transkonfinali. Uh, u jiena naħseb illi aħjar din il-ħaġa nittrattaw meta nittrattaw remunerazzjoni. U issa l-aħħar kellim huwa qali. Umbat għandi sur kluter u fl-aħħar ir-rapporter. Arlin, Arlin, Arlin. Jiena kelli komment għasir. Uh, eh, naħseb illi ġeneralment eh, il-rapport eh, u għasiwi, pero jina nishtiq nitkellem fuq il-komment ta' Sur Klintz. Eh, Mux għax mandux raġun, hemm intervall kbir bejn bejn dawk li joħdmu fil-produzzjoni u fin-negozji normali u dawk li eh, edi f'pożizzjonijiet esposti fil-istituzzjonijiet finanzjari u iktar ma jkun hemm intervall, iktar jkunem hemm intervall fil-remunerazzjoni, iktar jkunem hemm tensjoni fis-soċjetà. E, eh, Meta isu il-ġustifikazzjoni ta' salari fis-soċjetajiet. Dan il rapport u bidu, bidu biex inkoronistaw eh, nafacċaw il-problema ftit ftit dak li għal rapporter Iva, eh, nista' naċċettaw, nista' naċċetta xi emendi ta' Pascal Calfon nħos li huma sensati eh, il-verżjoni oriġinali tar-rapport huwa huwa iktar aċċettabbli fil-verżjoni oriġinali mill-li dak li se jkun wara li nkunu għamilna l-emendi kollha. Grazzi, tajti President. Eh, Mr. Kantan, bħalissa qed niddiskutu il-remunerazzjoni ta' diretturi ta' kumpaniji kwotati fil-borsa, issa ngħaddu għal Arlin. Jiena ma rridx nerġa' ngħaddi punti li qegħdin preżenti fir-rapport tiegħi, eh, però naturalment jiena tappoġġa xogħol li sar minn naħa tar-rapporter. Huwa importanti kif qalu ħafna membri tal-kumitati il-pubbliku fil-fat din jistennew l-in bħala leġislaturi biex namlu deċiżjoni fuq kif għandu jitħallas bridem individuali, ma biex namlu regoli ġenerali. Għax hawnhekk għandna eh, kwestjoni ta' industrija fejn l-affarijiet mhux mixin tajjeb. Wieħed jista' Mori ħares lejn eh, anki salari li qed iġibu dawk li jilabu l-futbol jew il supermodelli eh, hekk għandhom xi jitħallsu inqas jew iktar. Jiena ma importanix minn dawn il-pożizzjonijiet għax dawk mhumiex il-flus ta' min iħallas it eh, u mhux il-flus tagħna. Eh, imma meta wieħed jitkellem fuq il-banek eh, dawn huma l-flus illi eh, ċittadini ipoġġu biex jifadlu u ma rridux neħdu riski fejn dawk il-flus jistgħu jintilfu. Aħna rajna fil-krizi u kienem minn għal li il murazzjoni mkienieċ il-kawza tal-krizi, però il-teħid ta' riski kien u e, e, ċerti individwi kellhom l-opportunità jihdu riski enormi e, bil fat li jistaw jihamlu profitti kbar u mbagħad poġġew għal riskju l-istituzzjonijiet finanzjari kollha kemm huma. U dana li ġara u jiena nemmen fil- politika eh, ta' remunerazzjoni u għek inħarsu lejn il-prinċipi tal-G20 eh, Ah, jina naqbel ma' kollegi li għajdu jiva rridu aħna namlu eh, proċess internazjonali pass pass, pero meta nġbal dawn il-prinċipju eh, jgħidu kif jgħajti proprietaru kol illi eh, hemm bżonn ikolna approċċ iktar proporzjonatu bilanċat lejn il-servizzi finanzjarju u l-industrija ah, għax jekk ma kienx dan il-kas għadar għalfejn għamlu l-bord ta' servizzi finanzjari propju biex nistudjaw dawn il-problemi u jina najt li miex ħaġa sproporzjonati jekk eh, jekk ikun impjegat li jista' jaqla l-90% tal-salarju tiegħu bonus sempliċi. Hemm bżonn li nagħmlu qafas ta' regoli f'dan il f'dan il-qasam. Kenna il-rapport ta' CRD flimkien mal-Shadows eh, tagħna li konna videokonferenza ma' Sur Stefan Walter illi huwa ġegretarju ġenerali tal-Kumitat ta' Basel u jiena naqbel ma' dak li qas bot speċifiku illi nistgħu nilħaw dawn il-ħtiġijiet kapitali eh, meta ikun hemm dawn il-bonuses kbar daqshekk u anki eh, anki fl-industrija li qed nitkellmu fuqha iżviluppat mod tali illi l-liħ personali u iktar importanti minn eh, mis-saħħa mill-kemm taħdem tajjeb l-istituzzjoni. U kien ħafna flus li ġew mneħħija mill-kapitali anki tal il-każ. Aħna għanna obbligu leġislattiv u dmir li u regoli b'dan il-qasam eh, u għat li kol natu xifti ta' flessibilità e, Eh, regolaturi ta' dawn l-istruzzjonijiet biex nizgoraw li mux se jkun impatt negativ, specialment ma' l-istruzzjonijiet zar, fuq l-istruzzjonijiet zar. U namma l-istess komment li għalet il-President fuq il sur Klintz, illi niprovaw namlu xaħġa, għonek jek aħna namlu l-liġi u namlu regolament, eh, se jkun hemm dejjem xaħat li prova Eh, eh, jaħrab il-liġi. Però dak li rrit ngħid. Miex ħaġa negativa, industrija li fil-fatt ma dbidliċ. Illi eh, flok ma tobdi regoli ġodda qed tipprova ssib modi biex taħrabom. Eh, dina miex ħaġa t-tabli, ħaġa t-tabli na għal-publiku ġenerali, l laqas għal dawk li ħossu l-industrija jemżon eh, titbiddel. Eh, ma nistawx najdu li aħna marridu najdu xem, marridu namlu xejf dan l qasam U laqas il-fat li emmin isib mod biex jahrab il-liġu bat marridu rridu situazzjoni mħabba f'din raġuni. Pero, t-tezor għal moċar għal istruzzjoni finanzjari finanzjari illi mhux se jkollhom ċans eh, illi eh, eh, isibu modi biex jaħarbu mill-liġi biex ma jħallsux it-taxxi. Aħna m'għandniex naċċettaw li jkun hemm abbuż speċjalment sempliċement għax l-industrija ma trix titbiddel. U din hija propju raġuni li għalija nappoġġaw il rakkomandazzjoni ta' rapport ta' rakkoporter tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Ma mħat iktar li jitkellmu. Mela nistgħu ngħaddu nerġgħu għar-rapporter Surel Kadrui. Grazie, grazie Presidente, grazie anche al kollegi għal kontribuzzjoni tagħhom. E min jgħid li irridu naraw kif se naħdmu l-affarijiet illum u naħdmu l-affarijiet illum nistennew u ma naġlux. Però sinċerament jiena naħseb illi id-dokumenti li jiġu pubblikati għada minn Kummissjoni Ewropea fuq ir-rakkomandazzjonijiet li ġew preżentati f'Ġunju tal-2009 bla dubju f'dawn id-dokumenti se jkun hemm miktub illi ħafna stati membri ma obdewhomx eh, ħafna minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet. U ma trasponewhomx l-istimoli għal eh, settur finanzjarju dejjem huma preżenti, dejjem huma hemm għal stantu importanti li hawnhekk nistudjaw iktar f'dettall. U, nimxu li lem il-sempliċi rakkomandazzjoni. Barra minn hekk u importanti li konna approċ eh, komunitarju għal dat tip ta' suġġett biex ikonna l-istess kondizjonijiet għal kulħadd biex nevitaw li kunem distorsjoni ta' kompetizzjoni, kompetizzjoni zleali. Naqbel ma dawk illi jgħidu illi irridu nil-limitaw ruħna għal eh, un nikkonċentraw biss fuq il-pożizzjonijiet liktar oljin. Eh, Eh, però hemm pożizzjoni toħrajn li huma daqsxejn iktar fil-baxx u jaqlaw ħafna, jaqlaw ħafna wkoll u li ħadu ehm, sogri kbar huwa veru, iva. Eh, l-emendi propju biex noħolqu dan il-bilanċu biex ninkludu anki dawn il-figuri, dawn il-persuni. Eh, għal dastant fil- Oh, osor. Oh, se nintaqaw issa mal-rapporter Zombra biex eh, eh, shadow biex naraw nkunu shadow rapporters biex naraw tistax namlu xi bidlit, forsi anki mm, naraw fuq id-dokumenti li se jitteprezentaw dal-Kommissjoni u bekk nkunu nistaw naqdu r-rol tagħna bħala Parlament. Grazzi. Grazzi. Issa, fuq dan il-suġġett se nivvutaw fil-Komitat fit-22 ta' Ġunju un nitamaw li r-rapport unbat se jkun fil-plenarja tal-Lulju. Grazie ħafna, ma nista naddu għal punt li jmiss li għal aħħar punt fuq l-agenda tal-lum. ċoħe il-konsiderazzjoni fuq l-emendi ta' sweta derivativi, azzjoni futuri ta' politika u rapport ta' Werner Langen. Mela nati il-mikrofonu l-rapporter. Grazie President. <clears throat> Aħna diġa diskutajna ħafna drabi fuq il-rapport fuq l-emendi. Imma mal-kollaboraturi tal komissjoni ma' kolħat e provajt insib ftejim l-iktar possibli mm, bil-parteċipazzjoni tal-gruppi kollha. Bil-kompromessi li ġew prezentati u li diskutejnihom intensament dawn l-aħħar għaxar tim, kemm bilateralment imma anki fil-gruppi, kħajt ngħid li b'dawn il-kompromessi aħna sibna mod biex e, ikonna pożizzjoni ċara minnaħat tal-Parlament Ewropew għal liġi li eh, il-komissarju Barnier eh, eh, preveda li joħroġ għal ġunju u lulju minnaħa l-oħra fuq dak li għandu xasna ma' derivativi E derivativi fil-fat fil-krizi finanzjarja kellhom roli importanti. Però hemm prodotti differenti, hemm tipi differenti, hemm noqqas ta' trasparenza u s-sogri mhumiex e, meqjusa tajjeb mill-operaturi. Il-kompromessi li ġew ippreżentati jirrigwardaw il-premessi u Umbat hemm emendi ta' kompromess hemm dak numru 23 huma talbiet illi eh, ġew inklużi fir-rapport. Eh, mela fil-qosor nista' li huma li huma dawk il-punti li għandhom problemi. Aħna ddiskutejna eh, ħadna diskussjoni tagħna Social Demokratiċi PPE CDR u il- għalde e, qablu fuq il-formulazzjonijiet, aħna jinteressana li konna maġġoranza l-ikbar possibli biex il-maġġoranza jkun biex il-parlament jkun jista' esprimi ruħu e, ċerta Awwa fuq dawn il-soġġetti li għandhom x'qasmu ma' suq intern. Eh, mhux se nagħmel kummenti fuq l-emendi partikolari individuali, ma nixtieq li ikun hemm pożizzjoni ġenerali tal-Parlament. U nixtieq nirringrazzja għal dawk kollha li eh, eh, taw il-kollaborazzjoni tagħhom. Il-punti li għadna għandna problemi fuqhom. Nibda billi neżamina l-premessi aħna naqblu fuq il-fatti li d-derivativi huma importanti għal ġestjoni ta' sogru ġo soċieta f'ekonomija fl-ekonomija tipi differenti ta' derivativi illi rridu niddifferenzjawhom skont is-sogru li fihom u skont l-operaturi. Aħna nħossu illi il-fatt li m'hemmx biżejjed ta' regolamentazzjoni fis-swieq eh, eh, kellha rwol importanti eh, din il-kriżi. Kien hemm proposti differenti għal formulazzjoni kienem kompromessi proposta ta' kompromess eh, numru wieħed fuq il-premessa eh, F naqblu fuq, batem fuq il-premessa I u fuq il evaluazzjoni xirqa u l apprezzamentu u e, djufija tal-derivativi u taswiq u kullħat qabel. Umbat kienem is-sur Hodimata illi Podimata illi prezenta talba fit tliet partijiet pala kompromiss minna ħatijaj Jena għandi pozizjoni favorevoli għattini għal l ewel u għattilet parti. it tini parti fl-opinjoni tiegħi hija evalwazzjoni li tirigwarda dawn id derivativi fuq dak li għandu xaqsam ma' suq tal-titoli u jista' jkun li imminaw l-istabilità tal-area ta' zona euro. Hemm differenza ta opinjoni fuq din il dawn il-credit for swaps għandhom funzjoni ta' korrezzjoni u manipolazzjoni ta' suq. Fil-kas tal-Greċja kien hemm ġa dispożizzjonijiet. Fil-totali għandna 310 biljuni ta' euro ta' titoli ta' titoli tal-Greċa, eh, ġifiri 10 biljuni ta' CDS, u bekk naslu għal 12.5% għanna 65 biljun euro il-li huwa kwart tal-dejn il-li ġi kopert biss mill-CDS għal daqstant fil-kas tal-Greċa dawn mhumiex spekulazzjonijiet li e riguardaw il-Grigi stess imma il-politika ta' dejn tal-Greċa. Hemm statistiċi, ċifri statistiċi li għadhom ma ġewx eh, provati fu dawn il-ċifri jibbażawruhom l-emenda tal-podima tal ma naqblux. L-emendi l-oħrajn huma appoġġati mill-gruppi kollha u jagħmlu referenza għal premessa ah. Hemm ta' argumenti iktar għawin fil-modell tal- għal modell tal-Komissjoni u matem talba għal biex ikun partijiet separati il-Soċjaldemokratiċi mod partikolari il-ħodor, il-liberali, l-IPP u l-CDR jishtiqu illi naqsmu fl-ewwel u t-tieni parti, fit-tieni parti nitkellmu fuq spekulazzjonijiet u għal daqstan dawn il-prodotti għandhom ikunu eh, għandhom eh, jikunu soġġetti għal normativa partikolari. Fuq il-kompromess ħamsa li rigwarda il-premessa ġe hemm talba minnaħa ta' soċjal demokratiċi fuq it-tieni parti tħalli il-possibilità miftuħa, jiena nħalli il-possibilità miftuħa fuq kif għandhom jiġu votati dawn malħaqniex ftejm fuq dawn il- proposita kompromess. Għalda stantem ħafna partijiet eh, parati. Emenda ta' kompromess sitta fuq il-premessa eh, H. Dan din l-emenda ġiet inkluża dejjem fuq talba tal-SD fuq dak li xaqsam mal-sogri sistemiċi illi għandhom jiġu kontrollati biex nevitaw li mbagħad ikun hemm problemi għal utent aħari. Hemm tlet każijiet. Hemm emendi ta' kompromess illi ġew ikkomunikati dal odu l-segretarjat emendi, mux emendi ta' kompromess, illi ma, ma ġawx inklusi fil-emendi ta' kompromess, u se jiġu prezentati bħala, bħala emendi orali. Em differenza ta' kwalità fuq l-emendi orali fil-fat, bizzajt li kunem oġezzjoni wahda Umbat, eh, eh, eh, ma, ma, ma nkunux nistaw nivvotaw. Għal da stat nitlob l-segretarjat biex dan il-punt e daħlu fl-emenda ta' kompromess. Ewa e, veru li daħalni, e, wasan ġi prezentat dal-ħodu, pero il-vot se jisir, votazzjoni se jisir għada, u jista jiddaħal, ma nasibx li se jkunem xi sforz kbir ħafna biex jagħmlu dan. Dan huma il-punti li rrit niċċara anki għonek ma ma rridux e, inkunu e, suġġetti għal spekulazzjoni. Emenda numru ta' kompromess numru 7, e, għonek emenda ta' kompromess komuni li kien integrat mill-SD li tolbu data detaljata fuq it-transazzjonijiet. Għal daqstant dawn l-atti dettaljati għandhom jiġu mibota fuq it-transazzjonijiet barra minn hekk irridu naraw jekk il-gruppi l-oħrajn mhumiex lesti jisostnu din il-żieda uh, wara l-proposta leġislativa li storġ il-Kommissjoni. Uh, f'kull każ id-data meħtieġa hekk hemm miktub fit-test oriġinali uh, se jkunu Eh, data li huma mitlubin imma mhumiex sempliċement dati imma huma data dettaljata fuq transazzjonijiet. Imma temmi l-emenda ta' kompromess numru 8. Fuq il-premessa numru 1 ter illi premessa ġdida li huwa appoġġat minn kulħadd mill-gruppi kollha. Emenda ta' kompromess disa biex hekk ngħaddu issa l-paragrafi. Jidir li kulħadd jappoġġa din l-emenda l-emenda ta' kompromessi appoġġata minn kulħadd għal daqstat eh, dawn il-biċiet huma kollha inklużi. Umbagħad hemm paragrafu ġdid numru wieħed fl-emenda eh, ta' kompromess korrispondenti hemm talba għal eh, divizjoni f'żewġ partijiet, l-ewwel parti appoġġata minn kulħadd, u bekk nal bis-sistemi kommerċali regolamentati paragrafu 2 regolamenta kompromess 10, skużawni, sejt najdilko illi qed nitkellmu fuq il-kompromess numru 10, jgħid il-kellim. Anke hawnhekk hawn partit separati, l il parti appoġġata minn kulħadd u t-tieni parti eh, nivutawa separatament mm, fuq talba tal-liberali. Dan huwa kriterju importanti għal operazzjonijiet irrid ikun hemm likwidità. Eh, umbat għanna il-kompromess numru 11 għal paragrafu 4. Rajna illi il-gruppi kolla jappoġġa oħda, u bat emenda ta' kompromess numru 12. Illi appoġġat minn kulħadd anki dan, Dan fuq paragrafu 6, ma tem paragrafu 7. L-emenda ta' kompromess 13, anke hawnhekk m'għandniex problemi, u mbagħad il-paragrafu 8 emenda ta' kompromess numru 14. L-ebda bidla l-ebda talba, għal-daqstantu għabuġat minn kulħadd, un bat paragrafu 9 eh, emenda ta' kompromess 15 eh, illi zidna frazi. E, u dana mħabba talba tal-emenda e, numru seba tal-Komitat tal izvilup deve. E, fil-test hemm referenza għall-operaturi tassu u l-kompetenzi tagħhom u hemm dejta li għamlu referenza għal ħol in ta' riskju sistemiku potenzjali fuq dak li għandu xasam mal kompetenzi. Għal stant ma nitkellmux biss fuq l-operaturi tassu imman kitmar riski sistemiċi kommerċali. Mbagħad għandna emenda ta' kompromess Erbatax fuq il-paragrafu 8. Hawnhekk l-ebda problema emenda ta' kompromess 15 fuq paragrafu 9 kif tkellim fuq, paragrafu 12, emenda ta' kompromess numru 16. Hawnhekk hawn talba eh, li jkun hemm partijiet separati, żewġ partijiet u mod partikolari eh, l-SD ma jaċċettaw xi tieni parti waqt li l-ewwel parti jaċċettata minn kulħadd. Aħna napoġġaw il-Kummissjoni Ewropea fl-intenzjoni tagħha illi taċċetta il-CCP fuq is-suq Ewropew bl-standards ta' sikurezza illi ma jistawx ikollhom influenza żejda u ma t-tini parta eh, ġita eh, e, ċettata mill e, PPE għalde u CDR. Dan għandu ikun rappresentat fil-Kunsil fuq il- ġestjoni ta' riski. Il-ħodor u l-SD mu eh, ma jaqblux, il-tiret parti li appoġġata wkoll mil ppm miktub li hemm bżonn iktar mekkaniżmi għal ġestjoni tal eh, tar riskju mod xira, jemżon naħsbu fuq dawn il-mekkaniżmi. Mela, irridu naraw xinija, jekk l-azzjonisti għandhom xikunu prezenti fil-komitat ta' ġestjoni tar riskju. E, e, emenda ta' kompromess 17 bis li ta' minn kulħadd, emenda ta' kompromess 18 fuq il-paragrafu 15, l-istess ħaġa kompromess 19 fuq il-paragrafu 16, l-istess ħaġa ċitata minn kulħadd, Umbat il-kompromess 20 fuq il-paragrafu 17. U il-kompromess 21 fuq il-paragrafu 18. kompromess u 22, mbagħad fuq il-premessa wieħed biss anki dan huwa aċċettat, mbagħad naddu għal kompromess numru 23 fuq il-premessa ġdida. Hawnhekk it-test huwa mill-PPM, il Demokratiċi l-ALDE u l-ECR, u mhux mill-ħodor però il-kwistjoni tal-pajizi terzi. Għawnek u kollem talba għal-zida illi ġiet prezentata dal-ħodu minnaħat tal-SD u anki minn xieħut ta' kollegi liberali u anki minn kollegi singolar, singoli li huma membri titolari tal-komitat. E, eh, e, eh, Dikol ma kelma wahda u jina li proponi illi nivotaw f'partijiet separati din il-kelma se naqra il-test sa din il-kelma, e ġifiri il trattazzjoniet fuq prodotti derivativi li huma ehm, fil-moneta Ewropea u jirrigwardaw l-intraprizi Ewropej u għandhom isħma eh, f-istituzzjoniet Ewropej, reġistri, eccetera, u l-komplement mux interessanti, il-kwistjoni hija fuq it tini u hemm min irid ipoġġi jew flok ma jpoġġi u, ġifiri konġunzjoni. E, issa e, l sd jistaw jikkonfermaw. Ġifiri dinja garanzija doppja fil kas ta' derivativi illi huma fil-monita euro li rigwardaw l intraprizi europej u li għandhom e, isħma fl-istituzzjonijiet e, finanzjarji Ewropej. Jekk iridux flok ma emme tini u namlu jew minn flok. Il- Komissjoni għera tħalli it-tiqa miftuħa unek fil-liġi taħħa. E, fid-dan it-tini kas se jkonna obbligu ta' notifika aktar rigoruza minna ħata l-intraprizi Ewropej. Dawn huma il-kompromessi li ġew e, e, preparati li kien hemm negozjazzjoni twal fuqhom u b'dawn il-titjib ta' kompromess aħna nistgħu nirvotaw namlu votazzjonijiet wara kollox ta' 15 minuta mhux iktar. Grazzi. I haven't got a list here, speak. Għandix lista ta' kellimi, kellima u hekk naħseb is-sur Domenici jixtieq jitkellem. Si, grazzi. Iva, grazzi. L-għanet nishtiq nir-ringrazzja bisħiħ l-rapporter għaxol siwi li għamel għal kim kien disponibli għal segretarjat tal-komitat, għal segretarjat tal-grupp tijaj għaxol siwi ħafna intelligenti. L-għanet nishtiq najt li mill-punt di vista tal-proċedura naqbel ma dak li qal l-onorevoli Langen ftit qabel fuq il-possibilità li namlu verifika tal-integrazzjoni tal-aħħar emendi li ġew imresqa. Flimkien mal-xogħol ta' kompromess minn din in-naħa jiena naħseb li l-possibilità li nilħqu punt aktar avvanzat ta' bilanċ biex bekk nkun nistgħu nibatu sinjal ċar lill-Kummissjoni Ewropea biex bekk ikun hemm direttiva li tkun xirqa għal problemi u għal gravità tal-mument din naħos li hija importanti ħafna. Naħseb li din id-disponibilità tar rapporter toffrinna aktar lok biex ikun hemm xogħol komuni u anki kollaborazzjoni anki jekk inqisu l-fatt li dan li l-importanza ta' dan ir-rapport żdied meta mqabbel ma' żmien li mbeda x-xogħol fuqu. Speċjalment frabta ma' l-aħħar avvenimenti internazzjonali li l-koll nafu dwarhom. Jiena nħoss li dan il-messaġġ ċar diġà intlaħaq minn bosta mill-emendamenti, mill-emendi iva għatem differenzi bejn il-gruppi, dan huwa loġiku, għatem differenzi li ħajibqaw emmek, iżda issa wasal iż-żmien huwa importanti li dan il-Kumitat jagħti sinjal ċar lill-Kummissjoni Ewropea u jisħaq x'inhuma l punti u l-enin bil-votazzjoni ta' għada u għalhekk inħoss li huwa pożittiv li Parti importanti u konsistenti tal-emendi li l-grupp tija jressaq tiġa intlaħa fil-kompromessi li intwerow ftitilu propju mill-onorevoli Langen. Jena nittama xorta waħda li f'dawn l-axar sijat ikun hemm lok biex nkunu nistgħu naħdmu fl-imkien. Grazzi. Iva, issa ħna tkellem jien tajt il-President bħala Shadow Rapporter tal-Alde. Jien nixtieq nirringrazzja li rapporter ix-xogħol tiegħu u nixtieq ngħid li minkejja l-kompromess ta' emendi ma kinux perfetti fid-dettall tagħhom inħoss li rrappreżentaw ftejim ġust. U fortunatament jider li rapporter għandu rrida li jilqa ħames emendi oħra mill-alde dan ifisser li kien hemm affarijiet li ġew miftemin il-ġimma li għaddiet. Dan ifisser li tista' titlef grupp mill-kompromess tiegħek hemm tliet gruppi li għadek ma' konsultazzjoni magħhom u għalhekk jiena nħoss li hemm ċertu emendi li mhumiex sodisfaċenti fl-opinjoni tiegħi jista' jkun hemm alternattivi li jistgħu jkunu sodisfaċenti iżda nħoss li tagħmel aktar xogħol sabiex bekk tkun tista' ssib min huwa fiqbil miegħek. Għalhekk bħalissa nisab pożizzjoni diffiċli ħafna u nixtieq ngħid li huwa diffiċli li tgħid li għandek konsens wiesa. Jiena nħoss li dan il-konsens issa qed jisfaxxa ftit biftit. pala President jiena nixtieq ngħid li jiena mhux sodisfatta xejn li issa ħnippruvaw nivotaw xi ħaġa dwar xi ħaġa għada li tidher li għadha ma ġietx finalizzata. Le, mux se najt li ħan projbixxija, iżda naħseb li tkun diffiċli ħafna għal-gruppi, tajt il-President. Nħoss li għat loka xol aktar l qoddim qabel ma naslu għal konsens wisa li jinti tixtieq. Jiena xtaqt nindika li naħseb li hemm punti ta' tħassib f'ċertu oqsma da ma jfessirx li ma nixtiex nilqa l-kompromessi, aħna ndekajna x'inhuwa l-tħassib tagħna speċjalment fuq l-appartenenza u jiena nħoss li min wasit ta' CCP u fejn jista' jkun hemm konflitt ta' interess dan huma punti ta' tħassib, dan huwa espress rigward il-konflitt ta' l-utenti, iżda ovvjament jista' jkun hemm konflitt ukoll bejn l-iskambi ta' min wasit ta' CCPs ta' Central Counterparty Clearing Houses. Jiena nħoss li din hija kwistjoni ta' appartenenza u għalhekk irridu niżguraw jew li nagħmlu limiti jew inkella jekk nistgħux insibu mezzi ieħor sabiex bekk tkun tista' tara li jkun hemm struttura ta' tmexxija. Fl-istess ħin qed hemm nies li jistgħu jkunu sidin kemm jekk ikunu dawk li jagħmlu skambji jew inkella utenti, ovvjament għandhom input validu ħafna biex bekk jagħmluh fil-ġestjoni tar-riskju u kella jisugraw li jitilfu l-flejes tagħhom il-konsumaturi tagħhom u l-affarijiet kollha miġbura fl-imkien. U għalhekk jiena nħoss li jekk jirnexxinna nagħmlu eh, aktar emendi xorta l-rapport musejqa perfett, dan huwa l-każ hemm il-konflitti u rridu nsibu l-aqwa mod sabiex bekk ikun hemm ġestjoni aħjar ta' dawn l-affarijiet biex bekk il-prodott taħħari ikun wieħed sodisfaċenti mill-punt di vista tal-ġestjoni tas-sogru. Waħda mill-emendi li żew miżjuda għal kompromessi hija marbuta mal-likwidità u mal-CCPs. Din hija waħda mill-emendi tiegħi jiena lesta nirtira għaliex hija punt ta' ġestjoni tar-riskju iżda jidher li hemm kollegi li ma jaqblux jew ma femu sew. Jidher li 90% ta' OTCs ma jistawx jiġu klirjati. Din miex l-intenzjoni tal punti għaj, iżda l-intenzjoni tal punti għaj hija li tiżgura li permezz ta' konflitt ta' interess jew mod ieħor dan huwa l-punt tal-likwidità ta' President. L-intenzjoni hija li niżguraw li forsi jkun hemm konflitt ta' interess u dan wassal biex ikun hemm regolamenti li waslu punti ta' likwidità ġol klerjar u dan ovvjament jagħmel xkil għas-CCP. Biex nkun onesta ma'kom din forsi hija dettalja ta' wisq u forsi xi kollegi ma fehmux bisħieħ. Nipreferi nirtira milli tivvutaw kontrija għaliex huwa punt importanti ħafna. U huwa mħaddan fil-fatt li eh, jinsab punti li jinsabu f'postijiet oħra fir-rapport u f'emendi oħrajn u għalhekk nista nofri din il-perspettiva l kollegi jekk tista' tejnikom, tejnkom, iżda dan ma kienx mod qarriqi sabiex nipprova eh, nizvija mill-punt ewlieni. Forsi ma femtux dan il-punt fuq likwidità bisħieħ. Naħseb dak kollu li xtaqt ngħid il-President għandi ħin l-lejla biex niprofa nsolvi xuħut minn dawn il-problemi bil-emendi bil-fom, mod partikolari waħda fej tixtiqu tbidlu back to end, naħseb li hemm problema kbira fuq dan il-punt. Iżda imħoss li jekk ikollok il-kelma or, ikollok tliet punti. Waħda minn dawn il-punti hija li waħda mill-partijiet ta' direttivi tinsab fl-Unjoni Ewropea u x'tiġri jekk tajda l-Ġappun jew l-Istati Uniti aħna nkunu fi staġnar komplet u għalhekk naċċetta li l-proposta oriġinali jew il-proposta kif inhi bħalissa fil-kompromess bil-kelma end hija dispożizzjoni stretta wisq u sissa nista naċċetta li din tkun bħala minima forsi fil-lingwaġġ bikri iżda ma nistax naċċetta bil-kelma or jew għaliex jekk ikollok jekk ma jkollokx waħda minn daw it-tlet kriterji li jiġu ma tkun wiesa wisq u tkun straordinarjament protezzjonista u nħoss li n-nies li qegħdin eh, li proponowa ma xtaqux li tkun daqshekk protezzjonista. Iżda aktar kmini intomatu li derivattivi kollha għandhom jidħlu f'dan il-kriterju u forsi jkun hemm aktar Xorta waħda, dan huwa il-mod kif nista' ninnegozja magħkom biex bekk nistgħu insibu xi ħaġa li tkun aktar aċċettabbli jekk hemm uħut li jħossu li dawn it-tlet kriterju ma stretti wis. Bħala xedow nixtieq formalment nirtira l-grupp tagħna mill-kompromess. Dak li xtaqt ngħid iżda rid inħares lejn il-punti ġodda li tfaċċaw ukoll. Dan għaliex jiena kont finalizzajtu fiħdan il-grupp tiegħi mingħajr ma kont rajt il-punti ġodda kollha li tkellimtu dwarhom issa. Jiena kont qed inħares lejn il-kellima biex naraw min jixtieq jitkellem u forsi ma ħadx ideja ċara ta' fejn qegħdin iżda ħana prova nagħti l-opportunità li jitkellem kulħadd. Ħanżomm ma' shadow reporters issa kej jekk jogħġbok. You wanted to come back or can I Xtaq titkellem, jew nista' nitkellem jien, tajt is-Sinjura Kej. I mean, maybe there'll be more points. Il-President, forsi konna aktar punti lejn l aħħar Tixtieq tagħmel punt malajr? Issu langen, jekk jogħġbok. jien nixtieq nistaqsi biex ikun hemm votazzjoni, mhux se jkollna kunsens fuq kollox, ovvjament. U għalhekk ħajkonna nivvutaw fuq ċertu kwistjonijiet kruċali. Huwa minnu li s-soċjalisti waslu għal aktar tibdiliet l-bira u dal-ħodu prova nisħaq fuqhom. Iżda l-bqija kif votaw huwa ċaru tont. U jew li għadhom ma ġewx inklużi u rridu nitkellmu dwar jekk nistgħux nagħmluh u kif nistgħu namluħ mod ġust. Jiena nixtieq li konna trattament ġust fil-punti eh, kollha li nibatu li ġew espressi, iżda ovvjament mhux se nsibu kunsens wiesa fejn kulħadd ikun kuntent kollox. Ovvjament hemm raġunijiet u punti di vista differenti fuq kwistjonijiet differenti. President, fir rigward il-grupp Alde, Iva, għandek raġun? Hemm din il-kwistjoni ta' likwidità u din hija xi ħaġa li l-gruppi l-oħra ma kinux kuntenti dwarhom. Jekk ikollhomx maġġoranza għal punt di vista tagħhom din ma nistax neskluduha jista' jkollhom maġġoranza għal din il-parta tal-emenda minkejja li ma tinsabx fil-kompromess konġunt. Nittamel il-Kummissjoni tgħid xi ħaġa dwar il- dan din il-lista għandhom personal tal-livell li hawnhekk irridu jaraw kif din il-likwidità jarawha fuq qasam għal klerjar. Dan huwa punt partikolari, il-punt li jmiss. Punt ieħor ta' diffikulta l-erba' emendi tal-grupp soċjalista. L-ewwel, jekk l-azzjonisti jistaw jiġu prezentati jew le fil-bord ta' riskju sistematiku, sistemiku, skużawni. Jiena aċċettajt dan il-punt għandhom jiġu rappreżentati fil-bord ta' ġestjoni ta' riskju kienem mistoqsija biex ikun hemm votazzjoni maqsuma, il-PPE ħad vota ħajvotaw favur, iżda aħna nixtiequ wkoll li ikun hemm it-tieni parti minnaħa tas soċjalisti fejn hemm konsens dwaru. Jiġifieri li nżidu mekkaniżmi għal twaqif xira ta' proċess ta' ġestjoni ta' riskju. Bażikament hemmhekk ikollok stedina għal komissjoni biex tħares lejn din is-sitwazzjoni kif tista' tiġi mwaqfa, lejn din is-sistema kif tista' tiġi mwaqfa. U ovvjament din m'għandix teffettwa kwistjonijiet oħrajn. Il-premessa 23, kompromess 23 din hija xi ħaġa li għadha ġiet kemm ġiet mibgħuta jiġifieri u jew jew kien hemm diskussjonijiet fid-dettall, kien hemm punti di vista differenti, is-soċjalisti issa irteraw dak l-appoġġ u irridu ħarsa issa jekk imorrux għal u jew jew. Dan għandu itina aċċess għal regoli tal-pajjiżi terzi jew inkella itina Eh, sistema b'żewġ kriteri għandu jkopri l-istituzzjonijiet Ewropej kollha u l kelma jew tkun għal l-Ewropa jew għal kumpaniji Ewropej. Ikunx Londra, Frankfurt jew Pariġi, jekk ikollok pajjiż terz Jekk ikollok il-munita partikolari, per eżempju, immaginaw li kollok żewġ passi u tlet passi. Eh, stabilament ta' tlet stadji jew żewġ stadji. Nistgħu nifutaw fuq dawn l-affarijiet b'mod separat ma nasibx l tkun xaġa diffiċli. Dawn huma punti fejn kien hemm nuqqas ta' qbil, imbagħad kien hemm tibdiliet editorjali bħal pereżempju l-likwidità, r-rappreżentazzjoni fuq il-bord u anki l kondizjonijiet għal pajjiżi terzi. Il-bqija diġa' ġi diskuss fid-dettall u għanna l-appoċ ta'kom u koll b'mod soddisfaċenti u għalek ma nħossux li għanna niposponu il-votazzjoni. Rridu namlu ftit pressjoni biex bekk il-proposti leġislativi ta' sow jitrespu. Grazzi ħafna tajta President, jider li weġibt għal xieħut mill-kellima tanna kellima oħra issa naddi l-Sinjura Wembern. Grazzi, nishtiq nirringrazzja l-rapporter tal-li kien tassow inklusiv fil-diskussjonijiet u intensiv ħafna f'dawn l-aħħar 10 tiem. Ja taħasra li wara periodu twil ta' żmien feħdimna mod kollettiv f'dawn l-aħħar sija f'din l-aħħar sija biddilna l-opinjoni u morna kontra ħafna xogħol li kien sar. Rridu naraw ngħidu li konna nkonsidraw minn ġdid il-pożizzjoni tagħna jekk indaħlu u jew jew naħseb li diskussjonijiet tagħna kienu tajbin ħafna jkun ta' ħasra jekk inbidlu dawn l-affarijiet fl-aħħar mument. Hemm bidliet oħra li nixtieq nitkellem dwarhom bħal pereżempju l-kompromess 18 kif kena negozjati kollettivi fil-grupp il ġimali li għaddit, specialment waqt bejn l-assistenti u s-supervizuri. L-emenda 22 għanda tkun parti mill kompromess 18 u issa fl-ħar mill-ħar nisimaw li dawn mux ħajkun il-kas. U għalek irridu nifmu kif dawn il-kompromessi ħajihdu post il-test oriġinali u għamek konna problema fuq dan. Punt Iħor, iżda li jista' jkollu konsegwenzi hemm eżenzjoni għall-istituzzjonijiet non finanzjari iżda ma xtaqx li jkun hemm eżenzjoni għall entità partikolari għalhekk taħt l-emenda seba' jien ma xtaqx li jkun hemm il-commodity dealers flimkien mal-linji eh, tal-ajru u entitajiet oħrajn biex ikunu parti mis-suq sistemiku commodity dealers mandomx ikollhom eżenzjoni taħt l-emenda 37. Hemm l-emenda 116 u 117 dawn huma minuri iżda għandhom x'jaqsmu mad-definizzjoni. Jitkellmu b'mod wiesa dwar derivativi tal-kumpaniji u ma jiddiskrivux x'inhuma, hemm ħafna definizzjonijiet anki bejn l-esperti u għalhekk jiena mħasseb li mingħajr definizzjoni jkun diffiċli nagħmlu din l-leġiżlazzjoni Dawn huma l-punti ta' tħassib, kellna sforz kollettiv kbir biex niġbru kulħadd madwar il-mejda u jkollna tassew kompromess. U nittama li issa fl-aħħar minuta ma nispiċċawx inxeklu u marru kontra dak ix-xogħol sivi li għamilna. Grazzi l rapporter għal paċenzja tiegħu. Um, if I'm sticking with shadows, Pascal, you're next. Oui, alors tout d'abord, je voulais, euh, effectivement, comme, comme M. Dominici, remercier M. Langen pour la, la question. Nixtieq nirringrazzja l-sur Lengen għax-xogħol siwi li għamel. Grazzi tal-li kien miftuħ għall-idejat tiegħu kien dan il-kompromess fisa ħafna kena punta tħassib jġviri 23 fuq il pajjiżi terzi. Jien nisab pozizjoni tan nofs naqbel ma' Signora Bowles li tajt li jekk ikonna l-kelma jew ikonna pożizzjoni wiesa li twassal għal nuqqas ta' kompatibilità li kieku kulħadd fid-dinja jadotta din il-pożizzjoni ikonna pożizzjoni ta' nuqqas ta' kompatibilità. Ikonna leġiżlazzjoni li tkun wiesa wis u minnaħal l-oħra tina u koll leġizlazzjoni dejqa fl-istess ħin u ħafna xkil fuq individwi. U ovvjament tagħmel aktar diffiċli li l-Unjoni Ewropea tkun tista' tagħmel monitoraġġ tal-affarijiet li tkun timmonitora. Forsi nistgħu nilħu kompromess bejn dawn iż-żewġ lingwaġġi jew forsi le. Iżda f'termini politiċi aħna nixtiequ mmorru b'dan il-lingwaġġ partikolari li suġġerixxi li jkun hemm regolamentazzjoni wiesa kemm jista' jkun li tista' tkun u jew jew dak huwa lingwaġġ. Iżda aħna lesti nimxu ma xi ħaġa li tkun kompatibbli jekk pajjiżi bħal l-Istati Uniti adottaw xi ħaġa simili bħal tagħna. Ftit punti oħra fuq il-kompromessi li aħna sodisfatti dwarhom, aħna sodisfatti dwar il-mod kif il- il-komoditajiet ġew indirizzati f'dan ir rapport fir rigward il-prodotti tal-bidja, memx eżenzjoni ġenerali għall-utenti aħħarin minkejja dak li qed jiġri fl-Istati Uniti. Aħna minna sforzi kbar biex namlu biex ikonna lingwaġġi ċari li jisu realtajiet differenti fuq il-post, kemm fl-istituzzjonijiet finanzjari kif ukoll l-utenti aħħarin mingħajr ma noħorġu b'eżenzjoni ġenerali biex bekk ma jkunx hemm lok għal kontravenzjonijiet fuq skala kbira. Għalhekk fi stampa ġenerali aħna qed nimxu lejn l-istandardizzazzjoni għal CCPs ukoll. Aħna ma nishtiqux li r-rwol aħna nixtiequ li r-rwol tal-eżma ikun eh, misħuq aktar fid-dettall, jiġifieri tal autorita Ewropea ta' Swieq u titli u li il-kumpensa l-prodott ikun taħt kompetenza tal-leżma. Un utli kieku l-Parlament jgħid xi ħaġa fuq dan il-punt diġà minn is-sezza. Sfortunatament dan ma kienx possibbli. U għalhekk aħna kuntenti ħafna mill-kompromessi li għandna nappoġġaw ir-rapport kollu kemmu u għal darboħra l-pajjiżi terzi jekk nevitaw li nkunu stretti wis, rigidi wis dan ikun aħjar. U fl-istessin ma rridux najdu li aħna ħammorru għal approċ li jkun diffiċli ħafna li jiġi implementat. Ovvjament hekk nkunu effiċjenti fil-Parlament. U dan wassanna għal maġġoranza aktar wiesa. Jekk dan jista' jsir, ovvjament aħna mhux ħamorru kontri. Grazzi, nkellem li miss. Fadal li ftit kummenti li nishtiq nagħmel. Jiena ma tantx ħadd sem sħiħ, ressaqt ftit emendi fir rigward il-ċe 14 nixtieq ikolli lingwaġġ differenti najdu li t-insistu li CCPs ma jridux ikunu organizzati kompletament mill-utenti. Jien nishtiq najt li nissistu li CCPs ma jkunux meqjusa mizmuma u jkunu sidin letteralment l-utenti. Ma jridux ikunu owned ma jridux ikunu taħt proprjetà tal-utenti bħal pereżempju fil-AIC f'Londra u għalhekk irridu nipromovu il-metodu tal-Istati Uniti kifettu. Għanna l-utent, l-għanet, li jkun is-sit ta' titli u mbagħad konna limiti limitu tal-kapital ta' 55%. Il-lingwaġġ ta' bħalissa mhux ma tantx jinftijem ħafna u għalhekk ma jridx ikun hemm dan l-lingwaġġ Il-kompromess numru 16 hija proposta għal votazzjoni separata għall-ewwel parti din naraw li m'għandniex ninkludu fil-Kunsill ta' Amministrazzjoni le għandu jiġi rappreżentat fil-Kumitat tal-Ġestjoni tar-Riskju. Irrid jiġi rappreżentat għal kompromess 32 aħna kenna diskussjonijiet interni fil-fiħdan l-alde u diġa dan intqal. Ma nafx jekk se risolvi il-problema fejn ikun hemm ħtieġa ta' rekwiżit minimu. Verament il-minimu fir rigward transazzjonijiet pereżempju, ecc. Irridu ngħidu li dan huwa din hija l-iskaluna l-aktar baxxa, il-denominatur l-aktar denominatur komuni l-aktar baxx. Il-mira tagħna hija li jkollna aktar trasparenza kemm jista' jkun. U f'ħafna mid-derivattivi OTC, over the counter, dawn jiġu trasferiti għas sistema tas CCP, il-Central Counterparty Clearing Houses Irridu naraw li permezz ta' dan ir-rapport, permezz ta' l-emendi, ikonna il-mira tagħna li nilħquha. Ħajr nexxina nagħmluh dan is-Sinjur l-Onorevoli Schmidt. Grazie ħafna, naħseb li s-sur l kważi kollox li seta' jagħmel u għandna nirringrazzjaw ta' dan. Jina illi eh, kbirt fa' pajis kollettiv jina ħan imxie mal-shadow rapporter tijaj fl-ħar, ġviri jiġifieri, eh, toċ lura f'dan. Għandi pero xiftit problemi fil-klim ta' tekst, naseb fil-kompromess 11 u 20 għonek kien għal-bini ħafna rapporter meta għal eh, eh, illi ħajkun hemm proibizzjoni ta' short selling fil istoria reċenti eh, nafu li eh, di mish possibli dan sar f'izolament eh, għal il-kellimi ta' maġem il-speaker. Uh, Hawnhekk għandna naqra ton uh, populistiku anka il-kelma spekulazzjoni hawnhekk uh, isna qed nużawha b'mod uh, eh, peġorattiv. Eh, xi eh, spekulazzjoni li saret fis-swieq Ewropej fil-fatt dawru is-swieq u row li aħna kellna nagħmlu xi ħaġa ma jiena musnuqt nirrepeti l-esperjenzi tagħna mid-disajnijat l-hawn forsi l-Europa tista' tinbidel bħalma bidilna aħna u anka jilħu il-pat ta' tkabiru stabilta. Jina però ħanimxi miegħek, Signora President, jgħid il-kellimi. Grazie ħafna. Jina mandi eh, l-ħaddieħor fuq l-istati għaj nerġendu Rassur Langar. Il-Kummissjoni eh, u kol Patrick xtaqjuhu il-mikrofonu. il mikrofonu Fil-qosor ħafna, il-kollega sinjura Simbern il sekretarijat eh, pjana vot individuali jiena xtaqt ninkludi l-emendi f'kompromess imma sekretarjat iddeċidow illi dawn għandhom jiġu eh, nivutaw fuqhom mod separat. U għalhekk mill-208 sal-14 ma ġewx skużawni mill-200 u 10 sal-214 ma ġewx inklużi sur kofer jgħid il-kellimi. Aħna ma nistawx inkopru kollox fl-emendi, inti tkellem dwar il-kompromess li 23 kienem ħafna dibattitu dwar din il-kwestjoni ta' e, u jow and or. Aħna fl-aħħar edna li ħanużaw il-kelma end u u naf illi il-ħodor u inti stess intom ma tistawx taċċettaw uh, dan il-kompromess minħabba end u ħatir tiraw l-appoċ tagħkom issa. Eh, Il-soċjalist edin li preferu l-kelma jew or. Għalek, jiena naħseb li ħarrivuta fuq 23 kifini, um mbagħad aħjar nerġgħu nivvuta u naraw jekk għandix ninkludu u jew inkella jew. Naħseb dan huwa għal aktar mod ġust eh, ta' kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet. Jiena naħseb li l-kelma end hija biżejjed imma jekk il-maġġoranza li jixtiequ or, nagħmlu or. fil-fat eh, menda speċifika, u għalek għanna bżon kompromessa għanna kisur Clint issa dwar il-verżonijiet fil-lingwi u anka li nilħu l-miri dawn huma kommenti ehm, korretti eh, aħna użajna l-emendi eżistenti minn ma minna tibdil fihom għalek nistaw naqtaw il-parti li inti referejt għalija minar problemi. Ista il-kwistjoni ta' organized by users F'parti oħra tal-emenda hemm imniżel illi fil-proposta leġislativa nan indirizzaw il-governanza, il kwistjoni tal-proprjetarni, il-rwol tal-regolaturi. U dawn ġew indirizzati f'posti oħra ġifieri inti l-oġġessjoni tiegħek kienet waħda korretta, però aħna nistaw nieħdu l-eżempju tal-reġistru eh, eh Amerikan CCB illi minn uh, Marzu tal-2009 qed eh, jiġi użat mill-negozjaturi ewlenin hemm tliet kumpaniji Amerikani u tliet Ewropej uh, dan mhuwiex biżejjed għalina. Issa dwar il-figura ta' 25% il-inti referejt għalija din tista' tkun bażi ta' għal proposta mill komissjoni minn għal ma nqogħdu nsemmuha b'mod speċifiku. Is-sema li għandu jkun hemm għall-inqas 80% taħt is-CCP, imma ma nistgħux nużaw dan il-limitu minimu għal issa. L-aħħar kumment Missur Schmidt l-ispekulazzjoni. Meta qed nitkellmu dwar il-lowna l greċja jiena meċ li kien hemm spekulazzjoni eċċessiva, imma spekulazzjoni seħet mandiċ għalfej eh, noqot nikkwota il-proċeduri legali eh, biex nuri illi ġi eh, użad dan il-prodett. Xaħat minn ġewwa l-industrija għalli illi fl-2010 skont ċertu stimi 3.5 miljun tonnellata ta' eh, koka eh, ġew maħsuda. Imma il-kontratti tal-ġejni tagħhom il-futures diġà qed jiġu kummerċjalizzati fuq l-iskambju fil-famont ta' 17 il-miljon tonnellata, ġifiri hemm differenza bejn il- eh, eh, hawnhekk għanna spekulazzjoni ċara tider, ġifiri wieħed ma jistax jieċħat li hemm spekulazzjoni, imma mhux dejjem edha fejn tkun qed taħseb li qiegħda. Għalhekk Sur Schmidt aħna nistgħu forsi veru eh, nitolbu li konna regoli unanimi Eh, imma s-sinjura Bowles talbet għall likwidità u l-partiċipazzjoni tas CCP huma fil-fatt dawn huma tliet kwistjonijiet eh, eh, kritiċi. Jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom u naħseb li wasanna f'pożizzjoni li nistgħu nivutaw fuq dan ir-rapport. Il-President, forsi l-Kommissjoni tixtieq tikkummenta dwar dawn il-punti li għadek kemm semmejt issa għalhekk għandi il-mikrofon il-sur Grazzi, Sinjora President. Kienet diskussjoni utli ħafna messaġġi ċari tal-importanza ta' dan il-rapport eh, il-gravità tal-kussjonijiet eh, jidru ċari u anka l-aspettativi ta' din il-Kamra ta' dawk qegħdin nistennew il-Kummissjoni tagħmel dan is-sajf rigward ta' proposti regolatorji. Ċiftit eh, kommenti? Kuntent ħafna li pożizzjoni tal-corporate end users, għawne kena diskussjoni um, importanti xuriru fil-parlament u l-importanza tal-ħtieġa li jkun hemm soluzzjonijiet li jaħdmu li ma joħolqux ostakoli lill intrapriżi fl-Unjoni Ewropea. Din aħna żamenja qudiemna fil-Kummissjoni fil-Parlament dan l-aħħar qalet li aħna nasbu li għandna approċċ li huwa simili ħafna għal dak li hemm niżel dan ir-rapport kuntent ukoll li eh, l-kemm jidher li hemm bil fuq l ezenzjoni ta' land users dwar l-mod li għanna nimxu, rridu naqbduhom dawn land users, eh, Daw li kollhom pożizzjoni sistematiki, irridu naraw ukoll dawk li qegħdin jużaw eh, din l ezenzjoni bħala loophole. Irridu noqogħdu qed nisimgħu mhux l-istess balji li waslu għal kriżi jekk ma nalqux din il-lakuna. il il lakuna ikonna eh, problemi, il naqblu kif għana nimxu l-qoddim. Tini punt fejn eh, din nistanaw li kuna maktar diskussjonijiet l-ownerships ta' CCPs eh, kustjonijiet li wieħed irid isom. Naħseb rridu nistaqsu nfusna xini il-problema? Il-problema hija ċara, hija eh, mismatch fl-inċentivi li tista' seħ fil-CCPs. Jekk nkunu nafu xini il-problema, aħna nkunu nistgħu naħdmu fl-imkien soluzzjoni. L-ewwel soluzzjoni hija cap ta' l-ownership. Kustjonijiet li rridu użuhom bis-serjetà u daqqa taħarsu li tiġa fil-Kummissjoni rridu nifmu illi l-ownership ta' CCPs eh, palissa bħalissa eh, l-Board l stock Exchange huwa sidin ta' CCP se nagħmlu aħna nżarmawhom daw eh, se nġalu għam jamlu spin-off, kusonijiet serji legali għawnek, l-wieħed irid iqis. Mela x'ni l-problema li aħna qegħdin nħarsu lejha? Eh, alternativa hija hemm gvernanza robusta b'saħħitha biżejjed li jisawilqu l-istessanijiet. istessanijiet u rridu nidiskutu ma' nafusna kif nistaw namlu din il-ħaġa billi neħu l-gruppi palissa mux tajjeb għax dan għajem kustonijiet finanzjari fanka fil-swieq u fl-infrastruttura. Rridu nidiskutu aktar fil-font ma' kompont iħor il-likwidita, Signor President, Għana naqblu li jekk ma jkunx hemm likwidità, l-ebda CCP ma jista jiklerja kuntratt ta' derivativi għax eh, dan huwa punt ovvju. Jekk ma nkejlux ir-riski ma nistgħux naraw il-marġini u jekk dan ma jiġix klerjat ma nistgħux hemm riski kbar u żgur fuq dan aħna qbilna eh, il-punt li mis il-koll irridu naħdmu aktar fuq il-rekwiziti tal-lokazzjoni ta' CCPs. Għanna żewġ kustjonijiet li aħna nixtiequ niddiskutu fil-proċess regolatorju, mhux mill-lend u l-lor il-definizjoni ġviri maluqa jew miftuħa, ma anka il-kwistjoni tal-lokazzjoni, il-location. il kustjoni tal lokazzjoni il location il tal lokazzjoni il location Aħna nixtiequ li nerġgħu niddiskutu mal-Parlament eh, meta aħna jkun l-proposta tagħna u aħna qegħdin inqisu dan ir-rapport u anke l-opinju ta' dan il-kumitat għandi punt ieħor li nixtieq niddiskutu dan huwa il-kwestjoni tal-CDS intom eh, tafu anke li il-servizz il-Kommissjoni qegħdin fl-aħħar stadju tal-investigazzjoni tal-Kommissjoni aħna morna lura lej novembru ta' sena l-oħra eh, biex naraw il-min ħalima pozizjoni ma' min u xkienu il-numri involuti. Aħna wasanna fl-axħar fazi ta' din investigazzjoni u dawn kollha ħajajnuna u jagħtu l-Kummissjoni eh, risposta eh, ta' politika biex inkunu nafu x'se nagħmlu fil-regolamenti tagħna f'dawn il-Naked CDS. Iġveri qegħdin aħna fl-aħħar stadju tagħha din fih Dan il-Komissjoni punt aħari dettaljat imma importanti min għandu jkun fuq il-Kumitati ta' Riskju aħna nemnu illi mhux biss il-membri tal-clearing imma wkoll jekk kun possibbli ikun eh, il komitati ta' Riskju għandu jippermetti wkoll il-klijenti tal-membri tal-clearing biex jipparteċipaw għax dawn jistgħu jgħinu lill-Kumitat biex jilħu bilanċ u anka biex jkunu kapaċi jagħmlu deċiżjonijiet li jkollhom bżonn eh, jagħmlu. Grazzi ħafna. Normalment il-rapporter jista' jerġa' jitkellem f'dan il-punt jekk ikun jixtieq. Grazzi ħafna. Fil-rigward CDS. aħna semmejna żewġ aspetti ta' dan. Safajna fjena, il-Komissarju Banier ħajkollu uh, proposti settembru għahna l-ek nkunu għankun għadin nistennom daw imma il-parlament ikun kontent kiku inti tista' tagħtina informazzjoni dwar dan mill-aktar fis possibbli biex bekk aħna nkunu nistaw nkunu nafu x'qed issew, anke nkunu nistgħu niddiskutuha. It-tieni punt tiegħi is-Sur Pearson tkellem eh, dwar eh, eh, kien favorevoli dwar il-kompromess numru 10 ta' Sinjura Bowles li jgħid li għandu jkun hemm il-kriterju primarju tal-likwidità. Forsi il-gruppi jistgħu jaħsbu naqra dwar dan biex jaraw jekk jistgħux jimxu ma' suġġeriment ta' Sinjura Bowles Jiena ħana għamel din il-proposta l-grupp tiegħi biex ikona l-maġġoranza fuq dan u fuq kwistjoni l-oħra li semmejna nasab kien hemm qbil, grazzi ħafna. Mm, ma nasibx li bżonn qed infakkarkom li ħniftaw għadha u mbagħad din ħatkun fil-plenarja ta' Ġunju kif għettilkom jiena nista' nagħmel xi minuta uh, jew tnejn oħra imma